Ladies and gentlemen. Signori, aziz kollegi, huwa pjaċira lija nilqakom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Merħba fil-konferenza tagħna. L-ewwel net nilqa' minn qalbi il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy li qiegħed preżenti hawnhekk illum. Merħba fil-Parlament Ewropew Herman lil Jose Manuel Barroso, President tal-Kummissjoni Ewropea, li maħna magħna wkoll. Merħba fil-Parlament Ewropew, Jose, huwa pjaċir kbira lija li l-President tal-Parlament Grik, il-kollega tiegħi Maj Marakis, edha preżenti hawnhekk fil-panel, ħdejja u flimkien ħankunu spalla ma spalla l-lum, ħankunu qed nippresidu din il-laqa' u il-kollega Mej Marakis merħba għalih ukoll. Sinjuri, eżis kollegi, kuntent li nista' nilqakom hawnhekk fil-ftuħ tal-tini ġimgħa parlamentari din is-sena għall-ewwel darba din il-laqa parlamentari hija koorganizzata mal-Parlamenti Nazzjonali skont l-artiklu 13 ta' trattat fuq stabilità l-koordinazzjoni u l-governanza, it-TSCG. Il-konferenza ta' din is-sena hija koorganizzata u għandha l-presidenza konġunta wkoll kifet mal-Parlament Grek. Nixtieq mill-ġdid ngħidilkom merħba merħba lill-President tal-Parlament Grek, il-kollega Maj Marakas, nirringrazzjak personalment tal-kooperazzjoni eċċellenti li kenna fi tlestija għal din l-konferenza. L-ispirtu li fih din il-konferenza ġiet imħejjija hija evidenza tal-fatt li rnexxinna niksbu progress tajjeb u wittejna it-triq biex inkomplu kooperazzjoni li tat il-frott bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Il-konferenza ta' sena li għaddiet fetħet folja ġdida fl-istorja tal parlamentarizmu Ewropew kienet l-ewwel darba għal Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali biex flimkien jieħdu approċċ komprensiv fuq is-semestru u l-politiki varji tiegħu. Is-sena li għaddiet diġà mit parlamentarju nazzjonali minn 26 pajjiż ħadu sem verament entuzjast li din is-sena iktar minn 150 parlamentari qegħdin jieħdu sem u naħseb li sinjuri din hija sinjal b'saħħtu li iż-żewġ naħat huma impenjati biex insaħħu l-kooperazzjoni tagħna u nsaħħu l-kontroll demokratiku u skrutinju demokratiku ta' semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Flimkien rridu nirreflettu biex li hemm tkun iktar qalila u biex ikun hemm l-iskrutinju demokratiku tiegħu Flimkien qed nilqaw l-isfidi li għandna aħna bħala parlamentari u dak li għandna naffaċċaw. Is-sena li għaddiet diġà għamilna progress deċiżiv fil istutilizzazzjoni tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Din is-sena ħankomplu nibnu fuq din il-kooperazzjoni. Nħarsu l-qoddim għal tlettijiem tal-aqat li kopru bosta suġġetti dwar titlu li huwa fit-triq lejn EMU aktar qalila biex ikun hemm dibattitu miftuħ u leġittimità demokratika ta' kwalinkwa żvilupp fil-governanza ekonomika u l-istrutturi tagħha. Uħut minn l-avvenimenti ta' din il-ġimgħa parlamentari ser tiġi organizzata mill gruppi politiċi biex issaħħaħ id-diskussjonijiet interni. Il-laqat ta' din il-ġimgħa għandhom fil-mira li nżidu il-fema konġunta tagħna fuq ħafna politiki ta' dan il-waqt. Iżda sinjuri aħna rridu morru pass li lin minnek. Rridu noħolqu arena politika komuni fejn ikun hemm skrutinju demokratiku fejn dan ikun jista' jiġi eżerċitat. Huwa konvinċiment personali tiegħi li aħna l-parlamentari nazzjonali u Ewropej mhumiex edowa imma sħab f'dan ix-xogħol konġunt huwa eh, xogħol konġunt tagħna li nkunu eh, nistgħu nagħtu rendikont tal-eżekuttiv u jkollna skrutinju demokratiku. Il-koll nafu li l-integrazzjoni Ewropea ser taħdem biss jekk tkun ibbażata fuq il-kooperazzjoni sfiqa tal-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Il-Trattat tal-Lisbona tiddiskrivi li il-Trattat tal-parlamenti Iset din ir-realtà, it-trattat fil-fatt saħħa kemm ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali kif ukoll dak tal-Parlament Ewropew il-parlamenti nazjonali sandom iktar rikonoxximent u iktar setat imsaħħa fil-politiki Ewropej, speċjalment fir rigward is sussidjarjetà l-informazzjoni u s-sem. Barra minn hekk it-trattat jara fil-importanza tal-kooperazzjoni bejn dawn l-entitajiet billi tistabilixxi il-kooperazzjoni interparlamentari kemm bejn il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll mal-Parlament Ewropew. Ġala darba l-Parlament Ewropew ħa numru ta' passi li juru l-impenn tiegħu biex isaħħaħ eh, dimensjoni parlamentari tal-Unjoni Ewropea kif naraw fir riżoluzzjoni li għaddit fl-2009 Iva, dak iż-żmien il-prospetti għal din id-dimensjoni parlamentari ma kienux wartu żgħar Imma r-realtà f'dawn l-aħħar snin, il-kriżi, is-snin tal-kriżi, kienu verament qed juri x'għandna qudiemna. L-Ewropa kienet għaddejja minn kriżi għall ieħor, minn samet tal-kriżi għall ieħor. Id-deċiżjonijiet li affettwaw l-Ewropej kollha kull ma jmur kienu qegħdin jittieħdu mill-kapijiet tal-gvern u tal-istati bil-bibin maluqa, mod mhux trasparenti. Il- sensiela ta' summits il-fissazzjoni tal-laqad bejn il-kapit ta' statu tal-gvernijiet bosta drabi jiena provokativament referejt għal dan bħala tip modern ta' kongress ta' Vienna li kien qed jimmina il-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Jiena nixtieq inżid ukoll li fi żmien ta' kriżijiet din hija bħala eċezzjoni forsi aċċettabbli, ma rridu nkunu b'sebajnejn li din l-eċezzjoni ma sirx regola mbagħad. anki taħt il-pressjoni ta' dawn l-avvenimenti tal-krizi, il-ġestjoni tal-krizi fil-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew bl-istess mod qed iħossu li qed ikollhom pressjoni kbira. Għal daqstant, jekk il-parlamenti fix-xogħol tagħhom jitqiesu bħala fattur ta' xkil jew ta' ħela ta' flus bħalma nisimgħu dwar il-Parlament ta' Brussel, tal-Parlament ta Ewropew, dan ma jkunx ta' ġita lina, imma dan huwa żvilupp li ħassibna mhux ftit u għalhekk irridu nitkellmu kontrih. Fil-proċedura għaddejja dwar l-Unjoni Bankarja, l-Parlament Ewropew jgħat fitri lejn sistema ta' SRM, il mekanizmu Uniku ta' Rizoluzzjoni. Għatem il-proċedura għaddejja u l-Parlament jiswa tina tal-ġemp minn dawn il-negozjati minnaħat tal-Konsillu l-Kommissjoni u jisom qed jaħdmu lejn metodu intergovernattiv u għalhekk huwa loġiku li l-Parlament għandu jħares il-prerogattivi tiegħu kontra dawn l-affarijiet. Aħna fl-Ewropa mhux se nippermettu li dawn l-affarijiet jiġru. Nafu kemm huwa importanti li ikonna l-approċċ eh, parlamentari, l-ekkim sejja parlamentarizmu, dan importanti anki biex nħarsu lejn il-ġirin tagħna li qed jitolbu għal din id-dimensjoni, il-ġirin tal-vant tagħna pereżempju. Aħna kollha indaqs. Sinjuri, pass importanti li ħajqarribna lejn governanza ekonomika Ewropea tkun propju dibattitu bejn il-membri parlamentari kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew. Għaliex il-twaqif ta' kwalinkwa governanza ekonomika fl-Ewropa trid tkun waħda effettiva u tkun ibbażata fuq l-approċċ parlamentari. Għalhekk din il-ġimma parlamentari bil-membri tal-Parlament Ewropew u l-membri tal-Parlament Nazzjonali qegħdin jiltaqgħu flimkien biex naraw kif nistgħu ikonna ġestjoni tal-budget u hekk ser nagħmlu fid-dibattiti tagħna. U bekk nkunu qed nieħdu pass deċiżiv lejn il-ħolqien ta' forum ġdid għal demokrazija Ewropea. Il-mod kif aħna nikkoperaw hawnhekk, sinjuri, f'din l-għamla hija xi ħaġa li qatt maġrat qabel fl-Ewropa ħadd minna ma jaf ximis issa x'ser jiġri. Mixin lejn dimensjoni ġdida fil-kooperazzjoni parlamentari. Iżda għalhekk daqshekk eċitanti li nagħmlu dan il-pass u għalhekk, sinjuri, jiena verament kontent li qegħdin preżenti hawnhekk 150 membru tal-Parlamenti Nazzjonali. Nisa u rġil. Ma nafx jekk hemmx 50 jew iktar presidenti tal-komitati mill-parlament tagħna kif ukoll mill-parlamenti nazzjonali numru inkredibbli u sensila sħiħa ta' kollegi li huma speakers tal-parlamenti nazzjonali tagħna jew inkella presidenti tal-senat nazzjonali u għalhekk naħseb li sinjuri dak li bdejna bih hawnhekk jista' jitkompla fi spirtu ta' rispett reċiproku u kooperazzjoni reċiproka u b'dan il-mod nistaw noħolqu qafas fejn l-eżekuttivi kollha 28 gvernijiet tal-istati membri kif ukoll il-Kummissjoni ġifieri seta kbira eżekuttiva aħna nistaw noħolqu alternattiva għaliha. Blok ta' Parlament Parlamenti Nazzjonali u blok tal-Parlament Ewropew, ġifieri il-dimensjoni parlamentari kollha kemm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 kollegi membri tal-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali verament huwa ta' sodisfazzjon għalija li ninaqat ma'kom għal din il-konferenza eh, tant mistennija, konferenza li se tinawgura b'mod uffiċjali il-dimensjoni parlamentari tal-Presidenza tal-Greċja. U din hija l-ewwel laqgħa tagħna eh, għandna seba' programmati eh, dat tip ta' konferenzi qed jiġu organizzati mill-Parlament tal-Greċja. Il-konferenza fuq il-governanza ekonomika tini darba li qed ta' war l-ewwel waħda saret Vilnius f'Ottubru li għadda matul il-Presidenza tal-Litwanja. Il-konferenza l-idea taħħa hija li kun hemm parteċipazzjoni aħjar u konsultazzjoni wkoll bejn il-parlamenti fuq dawk il sujġet li għandhom xjaqsmu mal-ekkonizmu, mekkanizmi ta' natura ekonomika, finanzjarja u governanza fiskali Ġifiri dawn huma mekkanizmi li żviluppat l-Unjoni Ewropea biex tiffaċċja l-kriżi biex ukoll tara innu qasijiet tal imu fej edin u tipprova ukoll tellibhom. Ħafna drabi biex noħorġu minn sitwazzjonijiet verament diffiċli. Jina, Eh, ovvjament nara li hemm kollaborazzjoni bejn il-parlamenti nazzjonali u parlament Ewropew bejnietna nistgħu inwasslu biss eh, riżultati tajbin. Għanna ir-rappreżentanti eletti direttament kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali qed jirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej, ċittadini wkoll ta' kull pajjiż Nixtieq ninsisti f'dawn l isforzi Pedrus των Εθνικών Κοινοβουλίων που θέσα. Anki minn dak li semma il-President Schulz biex ukoll insellem il-Presidenti Nazzjonali li diġà tkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet nafu li il-Parlamenti Nazzjonali għandhom missjoni komplementarja Eh, max-xogħol li għamlu il-deputati Ewropej. Hemm bżonn li id deficit demokratiku eh, li huwa ċertu joffri ċertu realtà f'ċertu pajjiżi fl-Ewropa eh, irridu nelbuh il-sena l-ġdida 2014 hija bidu ġdid fil-kooperazzjoni għall-Ewropa biex issib it-triq ta' tkabbir wara 18-il xar ta' riċessjoni. Eh, aħna t nistennaw li l-inflazzjoni issa eh, tkompli tibqa' baxxa u li kunnem u kol iktar bilanċ fil-sinjali eh, ek et juru. Il-GDP qed naraw ġifiri li fil-żona tal-Euro qed olow biftit hemm ċertu kompetitività korretturi li hija eh, pożittiva. Il ħafna drabi li il-fatt li m'hemmx supervizjoni tajba, linji ta' politika eh, ħżiena, dawn naraw li fuq livell Ewropew il mekkanizmu mhux dejjem jaħdmu u u kol eh, inċertezza, inċertezza li baqet għaddejja. U għawnek qed naraw li dan huwa wieħed mill-iktar sfidi kbar tal-Ewropa. Il-dejn li nsibu u kol il-qat ħafna drabi li ħafna dawn ovvjament li naraw x'inhuma l-indikaturi fiskali. Il-fatt li hemm ukoll qabża kbira bejn l-Ewropa ta' tramuntana u l-Ewropa ta' nofsinhar. Il-risorsi umani huma importanti u dan iġib ċertu uh, problemi. Nixti issa ninsemmi pajjiżi il-problemi kroniċi tal-Greċja verament ġabu em, din il-kriżi kbira. Imma pajjiżi dan l-aħħar verament daħal fi program ta' aġġustament u għal dan l-aħħar nistanejt li l-affarijiet fil-Greċja naqset id-deficit bi 13.4 indiċi meta qed naraw li l-primary deficit kien ta' 10.8 percentage points. Dan huwa sinjal tajjeb illum il-Greċja għandha mill-rata ta' inflazzjoni mill-iktar baxxi fil-żona tal-euro. tal euro qed naraw ġifiri li aħna konna tlifna żewġ terzi tal kompetitivita fis-snin bejn l-2001 u l-2009 qed naraw ġifiri riforma strutturali, il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek, il-privatizzazzjoni. il privatizzazzjoni il-professjonijiet maluqa li issa qed jinfetħu is-sistema tal-pensjonijiet, l-amministrazzjoni pubblika, l-ġustizzja, il-saħħa, l-edukazzjoni, sistema tal-assikurazzjoni, il-suq tax-xogħol. Dan kollu qed inġibu t-tibdil fih u bekk għandna pajjiż li xorta għadu għaddej minn ċertu problemi il- GDP nizel wieħed minn kula erba fl-2009 u dan kompla jmur ara l-sitt snin waħda wara l-oħra. Illum il-qat huwa ta' 27% meta qed nitkellmu fost iż-żgħażagħ. Anzi, u fost iż-żgħażagħ jitlaq għal 57%. Nafu li terz ta' popolazzjoni xorta għadu jiffaċċa il-faqar u l-esklużjoni soċjali. Il-livell tal-għajxin u kol mara l-lar fil-Greċja nafu ġifiri kif il-pajis kollu kellu jiex situazzjonijiet drammatiċi Is-sagrifiċi tal-ċittadini huma kbar ħafna. Nafu li dawn is-sitwazzjonijiet huma l-istess ċertu pajjiżi tan nofsinhar. Dawn il-problemi ovvjament joġbu li dawk li għandhom xejra euroxettika imma xejrit juru li iktar edin pozittivi. Il-prinċipji ta' solidarieta, solidarieta u anki il-koezjoni soċjali Għalhekk huwa importanti li naraw li noħorġu riżultati konkreti u viżibbli biex verament iċ-ċittadin ikun jista' jerġa' jemmen mill-ġdid biex ikonna koll il-valuri, il-viżjoni tal-Ewropa qed nitkellmu fuq is-siment li jaqgħat il-familja Ewropea ma rridux ninsowa l-annual overview ta' tkabbir tal-2014 li ġiet ippubblikata f'Novembru pala priorità titkellem fuq l-iżvilupp ta' tkabbir u l-kompetitività fl-Unjoni Ewropea ġifiri biex ikun hemm kupru dejjimi. Imma il-tkabbir u x-xogħol fl-Ewropa huwa l-iktar ostakolu kbir anki speċjalment għall-SMEs u kol il-problema tal-konsolidazzjoni tal-budget li hija waħda restrittiva il-fat li titħol fis seħħ u l-Unjoni Bankarja nafu li se tkun pass il qoddim importanti ħafna tkabbir. Is-Single Supervisory Mechanism li imbedda nafu li dan qed eh, jersa il qudiem għal dak li huwa il-mekkaniżmu uniku ta' konsolidazzjoni. Dawn il-mekkaniżmi flimkien ma' regoli u liġijiet se jkomplu issaħħu il-fiduċja tad depozitaturi biex inneħħu dan iċ-ċirkju vizzjuż bejn id-dependenza fil-banek u anki l-finanzi pubbliċi. Bekk ikun hemm iktar eh, il-fatt li s-settur bankarju tal-Europa ikun nistaw nerġaw nafdaw fih. Nafu li l-industrija tal-banek eh, mux kienet kalla ċerta immunità minn ċertu u kol teddit. Nafu ġifiri xinu ma l-kondizjoniet finanzjari tal-ekonomija eh, reali dik veru. Sinjuri, aħna rridu niffaċċjaw il-problemi tal-ekonomija veru. U bekk il-familja Ewropea tkun tista' tiffaċċja il-problemi veru ta' ċittadini. Aħna nafu li dan l lan ta' tkabbir mhux xi wieħed vak. Nafu li n-nies huma l-qofol ta' kollox. U rridu dejjem aħna niċċentraw kollox fuq iċ-ċittadin, fuq il-bniedem. il bniedem biex inneħħu l-isbilanċi u jkonna opportunitajiet ġodda għax-xogħol. Sinjuri, l-2013 rat eh, l-ewwel darba l-implementazzjoni ta' semestru Ewropew. Ir-riżultati kienu tajbin anki jekk qed baqa' x'nirfinaw rekomandazzjonijiet li l-istati membri kienu bilanċjati u għalek kenna għanijiet ċari, u għet jisseta eżattament jikkalkulom, u jekk iħalli ċertu marġni ta' manuvra um, fidejn l-istati membri għal din dak li nsejħa policy mix. Il-rekomandazzjonijiet għalek raw li l-speċifiċitajiet u l-karatteristiċi ta' kull stat membru wieħed seta' jindividwom biex innaqsu koll l-sbilanċi makroekonomiku il-problemi rajna li il-monitoraċ tagħhom u ta' dawn il-rekomendazzjoni kienet l-ikbar problema s-sena l-oħra mill-aspett tal-budget, il-fatt li kienem il-programmi ta' Tupek fil-qafas ta' Tupek. Dawn rajna li kienu evalwati ikt, mod iktar komplut. Imma il-riforma tal-riforma ehm, strutturali għall-evalwazzjoni ta' National Reform Programs dan se jsir fi żmien ieħor u għalhekk l bilanċi makroekonomiki rridu naraw eżattament x'rekomandazzjonijiet imorru għalihom. Nixtieq ngħid li il-konverġenza finanzjara hija xi ħaġa importanti ħafna biex ikun hemm responsabilità wkoll meta jittieħdu d-deċiżjonijiet. Huwa importanti wkoll għalhekk li natu l-importanza mixtieqa ir-rwol l-Parlament Ewropew u l-rabtit li għandhom għal-Parlamenti Nazzjonali. Hemm bżonn li dawn l-istituzzjonijiet verament ikunu jistgħu juru x'inhuma x'inhu tħassib ta' ċittadini biex dejjem nimxu l qudiem b'ċertu solidarjetà. Għadba ħafna xogħol x'namlu. Il-ġustizzja, it-trasparenza għandhom ikunu dejjem kunċetti li nemnu fihom u jikunu mana għal kredibilità u anki biex jiġu aċċettati ċertu miżuri biex ikunu kol effiċjenti. Nafu l-lum kemm importanti importanti dak li jenat għawnek li jiġi diskuss għawnek bekk jiena qed nistenna bil-ħerqa dan id-dialogu finanzjarju ekonomiku u fil-frattemp nirringrazzjakom ngħidilkom li l-presidenza tal-Greċja se tagħmel l-almu tagħha biex tkompli wkoll tara li l-rabtiet bejn il-Parlament ta', ta eh, l-Parlament Ewropew Nazzjonali dejjem jimxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi, sur Maj Marakis. Tajab wiz? Issa nisimaw mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Jose Manuel Barroso, President tal-Parlament Ewropew, President tal-Parlament Grik, President tal-Kunsill Ewropew, membri distinti tal-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali, Sinjuri. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-istedina biex nitkellem f'din il-konferenza tant importanti. Nemmen li din il-ġimgħa parlamentari Ewropea għandha rwol importanti xtaqdi biex tqarreb flimkien il-vuċijiet differenti, il-ħsibijiet differenti, għanna bżon permezz ta' dan id-dibattitu nħadnu il-sisin demokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li l-bosta kbira minna għandhom ambizjoni ċara għall-Ewropa. Naħseb li hemm ammont trement ta' potenzjal ekonomiku li għadu mhux melħuq u rridu nsibu l-aqwa modi possibbli sabiex dan naħtfuħ biex l-Europa tirkupra kunem tkabbir li nirkupraw kabir intelligenti, sostenibli u ekonomiku. Importanti li ħafna drabi najdu li dan waqqasal biex nkunu bla sabar, biex dan naħqoh mill-aktar fis possibli, memx xej ħazim dban dwar dan, imma rridu niftakru fejn konna u fejn insabu issa l istess ħin, l-sfidi għall-Ewropa fir-rigward il-governanza ekonomika kienu kbar anke qabel ma faqqat il-kriżi u memx għalfejn ngħidilkom kemm kienet situazzjoni ta' sfida minn dak iż-żmien lawna lina. Il-verità hija din, għandna bżonn nagħmlu modell ġdid u nagħmlu tajjeb għal nikorreġu r-rotta tagħna isna f'nofs mal-tembata. Hekk konna tnamlu u hekk qed nagħmlu. Il-kriżi tatna l-iktar sprun politiku biex nwaslu għal bidliet li qabel ma kellna din it-taqliba ekonomika ma stajniex laqqas nobsru li konna. Uħut minn dawn il-bidliet laqqas biss konna nobsru li ser ikonna. Matul is-snin, pass wara pass, konna qed nibdlu l-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea u laqqas biss narfu għalsa meta mqabbel ma qabel, dan ma jfissirx li s-sistema li għanna bħalissa perfetta li xogħol issa sar li qed ngħixu fl-aqwa dinja utopika id-diskussjoni tal-lum jiena ċert li ser tkun prova tal-fat li fadlinna xintejbu u hemm viżjonijiet differenti li huma fil-qalba ta' kwalinkwa dibattitu politiku serju, inkluż dan. Iżda juri wkoll li imxejna ġmielna li ngħid eh, mxejna ġmielna f'perjodu qasir ta' żmien. U naħseb li għanna nirrikonoxxu dan il-fatt, imma anke nirrikonoxxu wkoll id-diffikultajiet li għadhom jeżistu fl-Ewropa fir-rigward il-qatt, pereżempju, kif ukoll l-emerġenzi tas sistema soċjali li qed naffaċċaw fuħut mill-pajjiżi tagħna, imma fl-istess ħin nkunu gburin tal-passi li aħna ħadna fir-rigward il-governanza fuq il-livell Ewropew u anke biex noħolqu kondizzjonijiet għal din it-tip ta' kriżi ma terġax tfetx fil-futur, jew jekk tiġri ikonna l-mezzi biex nkun nistgħu wieġbu għaliha. Ma nix ninsow illi sena sentejlu in-nies kienu jiddiskutu il-ħruġ tal-Greċja mill-Unjoni Ewropea u mill-Zona Euro. U s-sanna l-Greċja hawnhekk bħala Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u smajna l-President tal-Parlament Grik ikellimna. Greċja pajjiż li probabbilment ser jihutmun fideħ fil-presidenza tal-Unjoni Ewropea u hekk qed jagħmel. Ħafna analisti u hekk sejħa esperti kienet jamlu jagħmlu tbessir tal-irda tal-Ewropa, tal-Euro. U issa għanna membru ġdid li siħe fiż zona euro, il-Latvija, wara ħafna riformi importanti kolli najt, u wara ħafna programmi ta' ġustament ibsin ferm. Ma nix ninsaw li xi żmien ilu xi Kassandri kienu qegħdin jagħmlu tbassir ta' l-irda tal-Unjoni Ewropea. U reċentament membru ieħor il-Kroazja issieħe fl-Unjoni Ewropea bħala 28 stat membru Ma nix ninsaw li uħut mill-pajizi li qed jagħmlu dan il-programmar qed ikollhom kundizzjoni aħjar swieħ ma meta qabbel ma dawk il-pajjiżi li ma talbux għal dan il-programmar. Uħut minnhom ta' bilħaq għandhom rati ta' tkabbir iktar għolim minn ħafna pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea jew ta' zona Ewro u ta' bilħaq uħut minnom qed joħorġu minn dan il-programmi, per pereżempju l-Irlanda kienet ta' suċċess li tagħmel dan, jew inkella Spanja għal program ta' assistenza bankarja u finanzjarja. Jiġifieri nkun importanti nkunu nafu fejn konna u fejn insabu issa u nirrikonoxxu x'kienu n-nuqqasijiet fil-bidunet tal-problemi. Fil-qosor ippermettuli insemmi li muma dawk l-affarijiet li ma kinux tajbin li konna tinfaċċaw fil-sistema ta' qabel. L-ewwel qabel kollox nemmen li Is-sistema Ewropea ta' governanza rrit li kienet radba zzejiet, ma kienitx bizzejiet biex tafas fuq l-istati membri biex ikollhom riformi strutturali li kienu meħtieġa, xi kultant laqas kienet biżejjed biex tiverifika l-kontijiet pubbliċi nazzjonali. Il-Kummissjoni Ewropea kellha torbot fuq statistika li mhux dejjem kienu ġusti għaliex kienu tisiru biss taħt responsabilità nazzjonali. U għalek, meta r-reformi mistennija fih dan il-pajizi jew inkella l-bilanċar bejn ekonomiji differenti ma materializzawx spontanjament, l-Ewropa kull ma kella setat tagħmel huwa li tieħu nota, imma ma setax tiħu l-azzjonijiet meħtieġa jew tiżgura li dawn jittieħdu mill-gvernijiet nazzjonali. It-tieni net fil-kwistjonijiet budgetari, waslet biex iż-żona euro l-membri tagħha jkollhom miri ċari il-governanza ta' qabel u tat fidej il-Kummissjoni Ewropea il-vuċi imma mhux il-muskoli meħtieġa biex dawn l-affarijiet ikunu jistgħu ikollhom rabta bejniethom. Infakkarkom li ħabel il-kriżi ħafna jekk mhux il-bosta tal-pajjiżi ta' żona euro kienu qed jagħmlu ksur tal-limiti baġitarji li stabilixxew huma stess. U kienu qed jagħmlu dan anki jekk il-Kummissjoni kienet qed tfakkarhom li kienet ikunu responsabbli imma aħna kull ma stajna nagħmlu dak iż-żmien huwa li widbuhom. U issa naħseb li huwa stabilit sew li jekk xi stati membri ma kinux qed jiksru kif kienu qed jiksru il-patt ta' stabilità tkabbir, kieku ma kinux ma kinux jaffaċċaw kif iffaċċaw il-konsegwenzi negattivi li kien hemm meta faqqat il-kriżi ekonomika u finanzjarja. It-tielet ma kienx hemm regoli u sistemi adegwati fis-livell Ewropew biex jagħmlu irażnu l-settur finanzjarju biex l-affarijiet ma jħarbux taħt il-kontroll tagħna. U allura ejja nfakru li nfusna li s-supervizjoni finanzjarja kienet fidejn is-supervizuri nazzjonali kompletament u x'ġara fuħut mis-sistemi bankarji tal-istati membri l-affarijiet kienet jizvolġu minar ebda minn dawn l-supervizuri ma jwissu li hemm diffikultajiet. U issa rnexxinna naħolqu l SSM, il-mekanizmu uniku ta' supervizjoni. U laqqas kien hemm sistema Ewropea biex ikun hemm skrutinju ta' riżoluzzjoni bankarja ġara darba ifallu, anki jekk kienċar mill-bidunet li falliment bħal dan ikun wisq għal gvern individwali biex jaffaċċaħ jew jiflaħalih għaliex il-gvernijiet u s-supervizuri nazzjonali f'ċertu każijiet għamluha possibbli li l-pajjiż ikun espost għal dejn bankarju li kien bosta drabi iktar mill-GDP ta' dak il-pajjiż. U dan ġara kollu taħt l-autorità tal-supervizuri nazzjonali. U fl-aħħar, f'termini aktar ġenerali, Unjoni Monetarja Ekonomika mhux kompleta tat nuqqas ta' sigurtà meta l-affarijiet kienu kollha wartu żgħar. Kien hemm żbilanċi istituzzjonali li permettew li spekulazzjoni ta' ħarbinna minn taħt il-kontroll tagħna ġalla darba l-kuntest ekonomiku għalep pallar. L-inċertezza kienet lar għadu tagħna. Il-qafas bilanċat u regoli dajfa tal-EMU ma kienux jistaw laħqu mal-ġestjoni ta' ekonomija Ewropea waqt żminijiet diffiċli mod konsistenti u konvinċenti stajna nibdow lejn triq għal EMU ġenwina ekonomika u iktar qalila bekk biss stajna li konna unjoni bankarja ekonomika politika integrata bekk biss stajna nibdow lejn it-triq kredibli u sostenibli biex inkoreġu s-situazzjoni. U għalhekk nkunu ċarri u tondi dwar dan fil-waqt li l-krizi ma ġitx wasla mill-Unjoni Ewropea, ta' bilħaq l-krizi ma twildiċ hawnhekk fl-Ewropa ma barra mill-Ewropa, fil-waqt li din il-krizi kienet ir-riżultat fondamentali ta' aġir zbaljat jew xi kultant irresponsabbli tas-settur finanzjarju jew inkella l-dejn li komplej jinġema dejn eċessiv tal-gvernijiet nazzjonali huwa minnu li l-żona euro u l-Unjoni Ewropea kollha kemm ma kinux lesti għal minn punt di vista arkitettoniku l-qafas istituzzjonali biex inwieġbu għalhekk kellna nirreaġixxu għal sitwazzjoni verament drammatika u provajna fl-istess ħin provajna nitfu n-nar billi namlu l-almu tagħna u nibnu fl-istess ħin l-istrutturi skont il zona euro u l-istati membri kollha ta' żona euro. Fadal ħafna xisir imma situazzjoni diġeja kompletament differenti issa. Għanna regoli iktar ċari, grazzi ekkim imsejħa 6-pack is-sitt miżuri leġislattivi u 2-pack iż-żewġ miżuri leġislattivi approvati mill-istituzzjoni Ewropej, għandna iktar monitoraġġ iffukat u iktar koordinazzjoni kbira tal-politiki nazzjonali matul is-sena. Is-segwitu ta' CSR rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u semistru Ewropew huwa semmirad ta' veru huwa verament trasparenti. Għandna regoli uniformi għal banek ġodda sistema Ewropea għas supervizjoni u għat impoġġu fis seħħ sistema maquda ta' riżoluzzjoni bankarja, l-aħħar element ta' Unjoni Bankarja Ġenwina. Fuq kollox politikament għamilna l-iktar punt importanti darba wara l-oħra. L-Ewropa hija taw biex jibqa' l euro hija taw biex jibqa' il-koll nsabu fl-istess dajsa u koll rridu naqtfu fl-imkien nirfaw responsabiltajiet tagħna biex il-komplu ikonna il-rotta li qed nieħdu jkollna l-luħ fil-biżejjed biex nkun nistgħu nimxu l-qoddim. Il-riżultat tal-proċess issa ma jiddependix iktar fuq struttura ta' sistema ma' suċess jinsab fir-riżultati l-iktar fuq il-livell nazzjonali li rridu nilħqu u anke fuq il-leġittimità wiesa tal-isforzi kollha ta' kull stat membru u tal-Ewropa kollha kemm hi. Irridu nifmu li fir-rigward il-riżultati u il-leġittimità għandna soluzzjonijiet għal problemi tagħna u rridu nifmu kif ma minniex fil-passat matul il-kriżi li dak li jiġri u ma jiġrix pajjiż jista' ikollu impatt negattiv ta' veru fuq pajjiżi oħrajn. Għalhekk neħtieġu governanza ekonomika komuni u rridu nagħmlu b'tali mod li tkun eh, responsabbli demokratikament fuq livell Ewropew imma anke fuq livell nazzjonali. Għalhekk għall-implementazzjoni u biex dan l-rwol ikun leġittimu, r-rwol tal-Parlament Ewropew, r-rwol tal-Parlament Nazzjonali huwa tant importanti. Allura fejn ninsabu bħalissa? Kemm jekk ħares li t-tip istituzzjonali li sar f'dan l-aħħar snin, il- l-andament budgetarju għax l-affarijiet eh, rpiljaw u bdew jaqilbu għall-aħjar, il-pajjiżi tal-programmar huma eżempju ta' dan issa qed jerġgħu eh, jagħmlu tajja pal pagamenti u impossibbli nixħdu li sar ħafna xogħol, xogħol eċċellenti u enormi, imma l-kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi għadhom diffiċli u fuq kollox għandna wkoll dan l-aspett drammatiku tal-qatt li hija l-problema wkoll speċifika li torbot ukoll mal-qatt fost iż-żgħażagħ Għalhekk fil-AGS tal-2013 ma bdinniex il-prioritajiet tagħna għax nemnu li f'dan l-istħarriġ annwali dwar kabbir irridu nżommuhom biex ikun hemm konsolidazzjoni fiskali li tiffinanzja l-ekonomija reali għaliex qed hemm diverġenzi kbar minn stat membru għal ieħor li m'għandux ikun il-każ fl-istess Unjoni Monetarja u għanna nevitaw ukoll jekk hu possibbli fis-suq intern Qed nipromovu wkoll riformi strutturali għal tkabbiru l-kompetittività biex niġġieldu l-qatt u l-konsegwenzi fiskali tal-kriżi kif ukoll namlu modernizzar tas-sitwazzjoni. Issa qegħdin f'sali pit-toroq din il-kriżi, il-tkabbir bil-mod il-mod qed nerġa' et jerġa' jasal. U tħanna f'fażi ġdida, imma r-reċessjoni biex nħalluha warajna mhix bizzejiet biex ngħidu l-kriżi spiċċat, Kif nistaw najdu l-krizi spiċċat meta għanna tant livelli għolja ta' qatt U għalhekk rridu nkomplu fix-xogħol tagħna biex niffukaw fuq kif ħan nsaħħu t-kabbir u l-kompetittività biex niżguraw li konna rkupru dejjemi. Sinjuri, jekk l-inċertezza politika kienet lara tagħna matul il-kriżi, kull ma nistgħu nagħmlu huwa nħalluha warajna jekk nibatu serħan il-moħħ politiku li ħan iġġornaw sistema u pass pora pass nwaslu għal EMU ġenwina u b'saħħitha u kredibbli. Dan importanti għax hemm analisti li jgħidu li xi kultant dan kien minħabba xi deċiżjoni waħda jew tnejn biss. Dan mhux minnu nista' ngħidilkom dan abbażi tal-esperjenza tiegħi. Meta diskutejna dawn l-affarijiet mal-imsieħba tagħna mal-Istati Uniti, Russja, Ċina, Ġappun, il-kwistjoni reali li kienu teresqonna ma kienx taqsam biss dwar id-deficit ta' pajjiż jew x'kienet ser tagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew, imma kien dwar l-impenn tagħna biex ikonna EMU reali u ekonomika ta' vera kienet kwistjoni politika fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri l-passi kollha li għamilna bħal pereżempju dak importanti tal-Bank Ċentrali Ewropew kienu possibbli biss għaliex kien hemm triq il-qoddim biex nistabilixxu Unjoni Monetarja u Ekonomika ta' vera u ġenwina għaliex kien hemm impenn b'saħħtu tal-Istati Membri fir rigward it-tnaqqis tad-dejn u tad-deficit u fil-riformi strutturali u għaliex bdejna bażikament insegwu dak li binna fih fir rigward ir-raba' rapport ta' presidenza, jiġifieri rapport tiegħi president tal-Eurogroup, tal-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u tal-Bank Ċentrali Ewropew u anke tal-Kummissjoni Ewropea. U bekk is-suq beda jemmen li iva sejjer nexxielna se jkun hemm bidla ta' kif immexxu l-affarijiet fl-Ewropa għaliex snin imodija aħna konna isna l ħol għal iktar dajfa tal-20 u bdow jemnu li ħanbidlu dawn l-sbilanċi soċjali, u għalek importanti li nikkonkludu l-Unjoni Bankarja. Ma jistax najdu li l-Unjoni Bankarja hija konkluża qabel ma jkonna l-SRM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Riżoluzzjoni, għalek nappella l kunsill u l-Parlament biex verament jagħmlu sforz biex ikonna kompromess biex dan il-ftejm jasal qabel l-elezzjoni Ewropej. U naħseb li dawn l-imsieħba irridu jimxu issa. Mux aċċettabli li ngħidu li ħajweb su rashom u jingħalqu f'qoxrithom jieqfu hemm, importanti li l-Kunsill l-Parlament jimxu flimkien aħna nappoġġaw il-Presidenza Grega biex dan il-ftehim jasal l aktar fis possibbli. Irridu ntejbu wkoll il- il-responsabilità tagħna fuq il-leġittimità qed tilkom dan qabel irridu jkollna sistema fuq livelli differenti ta' responsabilità li għandha tkun garantita fuq il-livell ta' fejn jittieħdu deċiżjonijiet, irridu nieħdu rendi kont dovut ta' fejn l-affarijiet ħajinħassu l-aktar u għalhekk għandna bżonn koordinazzjoni aħjar. Din l-opinjoni personali ta' tiegħi bej il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. U aħna l-Kummissjoni Ewropea li aħna rridu nagħtu rendu kont lill parlament Ewropew lesti naħdmu flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali dejjem fil-limiti tal-kapaċitajiet tagħna. Inna namlu dan, per eżempju, bis-sistema ġdida li għandna għal per eżempju il-Novembru li għadda fejn ipublikajna l-ewwel darba l-opinjoni fuq l-abbozzi tal-pjani ta' azzjoni. Issa wasal iż-żmien biex ikonna l-livell ekonomiku politiku ktar flimkien. Meta naħsbu dwar dan, eżis kollegi, ejja naħsbu 50 snin ilu. Jekk uħut kienu jistaqsu, kien ikun possibbli li l-Kummissjoni Ewropea jkollha opinjoni fuq l-abbozz ta' budget fuq livell nazzjonali, ħafna kienu jgħidulna l-impossibbli laqqas biskon tobsor li xaġa bħal din tiġri, immissa minħabba l-kriżi kien hemm bil unanimu bejn l-istati membri li xi xorta ta' xogħol irid isir. U hemmx għalfejn najdu li aħna għandna l nidħlu fi dialogu mal-Parlament Nazzjonali għandhom il-leġimittimità tagħhom, id-drittijiet tagħhom f'dan il-proċess, aħna m'għandniex vito jew id-dritt li nbidlu l-abbozz ta' budget nazzjonali, iżda nistgħu niddiskutu l-affarijiet flimkien u dan huwa importanti għaliex huwa l-unika mod kif nistgħu nkomplu ikonna din is-sens ta' governanza ekonomika aktar qalila fuq il-livell Ewropew. Naħseb li qed nibnu fuq l-esperjenza tagħna qed nagħmlu eh, semestru Ewropew aktar b'saħħtu imma għandna b'sens ta' appartenenza li hija meħtieġa għaliex sissa kienet biss kwistjoni ta' xi elit politiku jew ta' xi esperti biss. Imma qatt m'għandniex l-idea fuq livell demokratiku biex ikun hemm appartenenza ta' vera li aħna qegħdin fuq din is-sitwazzjoni flimkien meta niddiskutu l-affarijiet tal-budget irridu nikkonsultaw mal-imsieħba tagħna u li nistgħu u għandna naħdmu għal din l-appartenenza fuq livelli kollha bejn il-livell nazzjonali u livell Ewropew. Importanti li fil-kuntest Ewropew dan irrikonoxxuh u li fil-ġestjoni tal-pajis ikun hemm ukoll rikonoxximent tal-impatt ta' deċizjoniet nazzjonali madwar il-frontieri tagħhom. Din hija l-filosofija li hemm f'din il-ġimgħa parlamentari Ewropea u għalhekk il-Kummissjoni ħarqana biex tagħmel segwitu ta' dan b'kooperazzjoni msaħħa kemm mal-Parlament Ewropew kif ukoll mal-Parlamenti Nazzjonali. Nemmen li nistgħu ngħidu li issa qed imorru lilin mill-lat tekniku, qed imorru lilin mill-lat istituzzjonali, ejja issa jkollna dibattitu politiku għalil dwar l-Unjoni Politika Ewropea li rridu naħdmu għaliha. U kifet bosta drabi fil-Parlament Ewropew, jiena kuntent niddiskuti magħkom membri tal-Parlamenti Nazzjonali għax nemmen li l-Unjoni Ewropea tinsaf moment fejn ma nistawx nibqgħu għaddejjin li l-affarijiet huma biss teknokratiċi u burokratiċi, iktar minn qatt qabel għandna bżonn Unjoni Ewropea li hija kompletament demokratika. Grazie tal-attenzjoni. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο τον κύριο Μπαρόζο. Το λόγο τώρα έχει ο... Grazie ħafna, Sur Barroso. Issa imiss il Presidente Van Rompuy. President tal-Parlament Ewropew, Speaker tal-Parlament tal-Greċja, President tal-Kommissjoni Ewropea, speakers tal-parlamenti nazzjonali u membri tal-parlamenti eh, -parlament, nazzjonali u dak Ewropew. Sinjuri, huwa verament met gustu pjaċiri għalija biex ninaqatwakom illum għal din il-laqtini konferenza tal-parlamenti li eh, skont l-artiklu 13 ta' trattat ta' stabilità Laqat interparlamentari pal dik tal-lum huma importanti għax il-parlamenti li parteċipaw ikunu jistaw jagħmlu eżerċizzju aħjar ta' skrutinju, x-xogħol li jagħmlu fil-pajjiżi tagħhom u jkollhom ikunu jafu wkoll il-mod kif jistlu l-involviment tagħhom fil-linja fuq il-livell Ewropew ta' ta' deċiżjonijiet u anki jaraw l-idea jaqsmu l-idejat bejnietom anki jekk kull parlament nazzjonali huwa responsabbli għal politika ekonomika u anki għal budget, dawn il-poteri xorta issa qed naraw li għal interdependenza kbira u f'qafas li qed niżviluppaw flimkien sabiex inkun nistgħu amministraw aħjar din l-interdependenza din it-tip ta' dipendenza ovvjament hija l-iktar ovvja għal dawk li għandhom il-munita komuni, imma kif jgħid tajjeb it-trattat fl-artiklu 121 għal dak li għandu x'jaqsam l-Unjoni kollha u dik nikwota l-Istati membri għandhom iqisu l-politiki ekonomiċi tagħhom bħala mezz ta' kif eh, jenaqdu flimkien għax huwa tħassib komuni biex jagħmlu koordinament tagħhom fil-Kunsill. Sinjuri, l-kriżi ekonomika li laqtitna ħames snin ilu verament kienet waħda mill-lar meta wieħed taqabbel ukoll mal-The Great Depression tal-tletinijiet. Ta u rritna ħafna lakuni fil-linji ta' politika ta' ekonomika ta' nazzjonali immanki fissu Ewropew uniku, anki l-istruttura tal-Eurozone il-problema tal-uqqas ta' sovverjenz tal-banek u il-nuqqas ta' risk management u kol id-dejn privat u publiku kienu eh, oħra ta' din il-krizi u ħafna zbalji saru matul l-ewwel sena tal-Eurozone. Ħafna mix-xogħol ta' dawn l-aħħar snin stana kien biex aħna nsibu l-kaftu ta' dawn il-problemi f'kull livell li semmejt. Sforzi kbar saru fuq livell nazzjonali u mhux biss dawk il-pajjiżi li eh, kienu jissemgħu fl-aħbarijiet, imma aħna l-kol kolla kenna nindirizzaw kwistjonijiet strutturali u tibdil dejjimi fis situazzjoni ekonomika tagħna. Meta wieħed iqis l-Unjoni Ewropea kollha kemmi, lakuna ovvja kienet li anki jekk kenna suq finanzjarju komuni, ftit kienu um, dawk ir-regoli l-istess jew supervizjoni komuni ta' dan l-istess suq, kulħadd għamil l-affarijiet għal-rasu u mod mhux effiċjenti. Aħna minn dak iż-żmien adottajna regoli biex ikonna regoli imsaħħa u komuni u għal dawk li jixtiequ jisibu mal-Unjoni Bankarja sistema wkoll ta' supervizjoni komuni. Rajna li r-regoli fuq id-dejn u d-deficits ma kienux qed jiġu applikati u l biss kienu biżejjed. Dan ukoll aħna indirizzajnieh. U fl-aħħar aħna għamilna u kol ċertu proċeduri dak li jidħlu fil-semestru Ewropew sabiex nikkoordinaw il-policy eh, making ekonomiku tal bejn il-pajjiżi f'ħafna oqsma u biex inkunu nistgħu nilqgħu mal-ewwel u nikkoreġu dawn l iżbilanċi ekonomiċi. L-aħħar mhux lanqas fuq il-livell tal-Eurozone fejn it-trattat ta' strix ma ħassibx għal kriżi ta' din it-tip, aħna rajna li nwaqfu dawn il-mekkanizmu ta' salvataċ, ġifiri li ġab l-ISM, European Stability Mechanism, dan u kol biex eh, naraw il-koordinament tal lini ta' politika ekonomika skont il-trattat ta' stabilita. Issa nitkelmu fuq biklim sejħa mod eh, wiesa ħafna l-Unjoni Bankarja. Nafu ġifiri li l-laqa tal-xar li għadda tal-Ekofin u l-Kunsel Ewropew se jkunu importanti ħafna f'dan. Issa, fuq l-Unjoni Bankarja, nafu kif il-kom xġara fil kunsel tal-xar li għadda il kunsel Ewropew tax-xar li għadda. Il-Kapit tal-Istat Diċa ġi skont il-wedit ta' Diċembru ħarġu biftejim u niswet jista jizda dan f'tlet partijiet supervizjoni, rizoluzzjoni u deposit guarantees. Issa, fuq il-deposit guarantees, id-direttiva l-ġdida li s settara li kunem skema wahda unifikati ġiet maqbula bejn eh, il-Kunsill u Parlament Ewropew jumej qabel din il-laqa tal-Kunsill. Tieni supervizjoni. Il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni se jimbeda, se jibda jaħdem f'Novembru l-aktar tard. U s-Sinjura Daniel Nui se tkun responsabbli. Se jkun hemm il-health check għal-banek li palissa d-dejja ovvjament huwa il-Bank Ewropew, Ċentrali Ewropew li huwa responsabbli ta' dan, u tielet riżoluzzjoni id-direttiva tal-Bank Resolution u l-Kupru se tarmanizza regoli fuq dan u dan ukoll ġi maqbul bejn il-Kunsill Parlament qabel is-summit ta' Diċembru. Imma naħseb li iktar ħaġa importanti hija li l-Ministri tal-Finanzi qablu fuq il-Single Resolution Mechanism. Ovvjament issa rridu naraw li ukoll ftejm fuq dan mal-Parlamentu Ewropew nispera li naslu ta' malaj sabiex l-Unjoni Bankarja verament inkunu nistu nlestuwa qabel jispiċċa dan iċ-ċiklu elettorali. Jiena nagħmel appell il kunsilu Parlament biex isibu ftehim il-kobor u anki il-ħeffa ta' dawn ir-riżultati ma ridux aħna ma ntux l-importanza li jistħoqlu. Il-Eurozone naraw li marret il-qoddim minn nħolqot fil-fatt. Et naraw ġifiri li il-problemi ta' banek li qed ifallu l-finanzi ħżina tal-gvern e, ħaġa se naraw tal-passat biex verament nagħtu spin tal-qudiem l-ekonomiji tagħna. Imma naraw li l-Unjoni Bankarja se tikkonferma mill-ġdid l-impenn tal-minimexxi e, biex ikonna Eurozone qawwija u stabli biex anki naraw li il rida politika tagħna hija li tibqa' e, soda u għalhekk it-teddida wkoll hija xi ħaġa tal-passat dan kollu grazzi għal eh, rida politika. Sal-aħħar ta' din is-sena l-elementi tal-rapporti tal-erba presidenti tal-Genuine Economic and Monetary Union se titfassal sow. U ovvjament se jkun arkitettura ġdida tal-Eurozone li se tkun miftuħa wkoll għal stati membri li mhumiex fiż-żona tal-Euro. Aħna fil-Konsil ta' Deċembru kol għamilna progress fuq le ġifiri tal-EMU, l-Unjoni Ekonomika li tmur li l-in mis-semestru Ewropew, six-pack, two-pack u anki il-trattat tal-Fiscal Compact. Aħna diskutejna kif nikkumplementa dan kollu bil-partnerships għal kompetitività għat kabbir u għax-xogħol l-ideja hija biex ninkoraġġixxu riformi strutturali ta' priorità biex ikonna EMU li taħdem sew konna approċċ bilanċjat biex kun hemm iktar appartenenza nazzjonali skont dawn il-partnerships nkunu qbilna fuqhom iktar responsabilta, iktar impenn fl-linji ta' politika ekonomika iktar b'saħħitha u biktar solidarjetà, iktar għajnuna u inċentivi finanzjarji l-edeja li fuq li nilħu ftajin fuq din il-bicċa eh, li jonqosna tal-pazil eh, monetarja sa' ottubru ta' din is-sena Il-Kunsill Ewropew ta' Diċembru ukoll ittratta l-kompetittività, it-kabbir u x-xogħol. Għamilna aħna wkoll evalwazzjoni tal-progress fuq il-Compact for Growth and Jobs. Flimkien mas-Sur Werner Hoyer tal-EIB aħna rajna kif dan il-bank ikun jista' jagħti iktar għajnuna, speċjalment l-SMEs, il-fondi il-ġodda dawk tal-2014 tal-2020, huma wkoll disponibbli anki għal Youth Employment Initiative u anki l-SME Initiative u li aib segwa. F'din l-aħħar sena aħna mobilizzajna dak kollu li kien possibbli biex nagħtu spintal qudiem l-irkupru U grazzi għal dan kollu u anki l-isforzi nazzjonali jina perswas li s-sena 2014 se tkun sena aħjar. Iġifiri bil-livelli tal-nis tal fimpjek jerġa jikber. Issa, biex nieħdu stampa ġenerali ta' xogħol kollu li sar f'dan l-aħħar erba' snin. Pass wara pass sabiex l-Unjoni tagħna nerġgħu intuha dawn il-mezzi il-mezzi li flimkien se jagħmlu differenza fl-amministrazzjoni tal-interdipendenza ekonomika tagħna. Ovvjament dan kollu sar abbażi ta' trattati li kienu jeżistu diġà flimkien mal anzi permezz tal-proċeduri leġislativi Ewropej. Kien hemm ukoll strumenti ġodda li aħna eh, nidejna li ma kienux jeżistu qabel u ovvjament ridu l-approvazzjoni u ratifika mill-Parlamenti Nazzjonali. ċertu aspetti għandhom xaqsmu mal-Unjoni kollha kemmi u anki għal żona tal-Euro imma kollha għajmu ċertu mistoqsijiet dwar l-responsabilità demokratika u kif din tiġi skurata. Regola ġenerali ovvjament responsabilità tad deċiżjonijiet nazzjonali sta għal parlamenti nazzjonali u il-responsabilità ta' deċiżjonijiet Ewropej hija responsabilità tal-Kunsill, ministri ġifiri li huma responsabbli wkoll għall-Parlamenti Nazzjonali. U l-Parlament Ewropew ma ninsewx, ġifiri din hija salvagwardja doppja leġittimità doppja imma wkoll xi ħaġa komplessa doppja. Meta nitkellmu fuq dawn il-kompetenzi Ewropew l-affarijiet kompli tikkomplika ruha u hekk qed naraw mix-xogħol tagħna anki ġifiri jekk eh, fl-axħar ta' kull linja ta' responsabilta dejjem insibu parlament, dan kollu jitlobna biex nindirizzaw l-sfidi ta' trasparenza u anki ta' kif il-proċeduri tagħna jkunu qed jiġu mifmuha. Aspett importanti ħafna huwa li niżguraw lill parlamenti nazzjonali kemm jekk meta jkunu qegħdin jagħmlu skrutinju ta' deċiżjoni nazzjonali tal-gvernijiet tagħhom jew inkella l-parteċipazzjoni tal-gvern tagħhom f'deċiżjoni Ewropea, naraw li dawn ikun possibbli għalihom li jiżguraw li jkun hemm responsabilità li għandhom l-istrumenti biex jaslu għal dan. L-istrument prinċipali ġifri l-possibilità li jagħmlu skrutinju tal-Ministru Nazzjonali tagħhom Ovvjament sta l-istat membru biex organizza kif jagħmel di l-iskostituzzjoni partikolari u tradizzjoni parlamentari m'hemmx għalfejn ta' regola Ewropea għal dan, imma fuq livell Ewropew nistgħu niffaċilitaw dan kollu kif għamilna permezz tal-dispożizzjoni ta' trattat ta' Lisbona, ġifieri li proposti leġislattivi kollha l-ewwel jintbatu l-Parlamenti Nazzjonali qabel jaslu fil-Kunsill u qabel jkun jista' pożizzjoni l-Parlament Ewropew. Dan U kol id-dialogu interparlamentari pal-konferenza tal-lum hija mezz ukoll importanti. Issa, deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li jieħdu awtoritajiet ġodda għal ċertu affarijiet delegati, per eżempju għal Single Supervisory Mechanism tal-Banek jew inkella Resolution Authority em, li għandhom ċertu ammont ta' indipendenza, f'dan kollu l-iktar ħaġa importanti huwa trasparenza, mekkaniżmi li jisiru ir rapporti tajbin u anki ix-xogħol ex post ta' kontrolli ġifiri li ovvjament huma l-anijiet ta' deċiżjonijiet li wara kollox ġew dawn kollox ġew eh, stabiliti għalihom u hemm ukoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew li jara li jinħatru n-nies għal dawn l-istituzzjonijiet. Ovvjament il nistgħu nagħmlu iktar aħna biex insaħħu l-leġittimità demokratika u anki r-responsabilità f'dawn il-mekkaniżmi, imma jiena nemmen li l-proposti għandhom jiġu mill-parlamenti għalek jiena nistenna bil-ħerqa u b'ħafna interess, kull idea, kull suġġeriment li se joħorġu minn din il-konferenza u anki mill-parlamenti individwali fuq dan is-suġġett u anki ovvjament fuq riflessjonijiet dejjima tagħkom fuq il-politika korrenti, il-politika ekonomika. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Vielen Dank, Hermann. Meine lieben Kolleginnen und Grazie tassew, Herman. Issa, eżis kollegi. Irridu nippruvaw nagħtu għamla li d-dibattitu tagħna llum jien ikolli ngħidilkom illi b'xorta ħażina mhux kulħadd se jkun jista' jitkellem u se jkollu biżejjed ħin għall-intervent. Irridu nistabilixxu ċertu limiti u għalhekk għandi xi proposti dwar id-dibattitu l-ewwel nett. għanna aktar minn 140 kellim fuq il-lista tagħna forsi taqblu illi aħna nillimitaw il-ħina l-intervent għal żewġ minuti. Namlu round ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Żewġ minuti huwa ħafna bħala ħin ta' intervent fil-Parlament Ewropew, ma nafux l-istess fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom, imma mexxej ta' grupp ikollu bej erba' u ħames minuti u għalhekk. Żewġ minuti u ma mux ħazin. Għedin nissuġġerixxu l kollegi mill-Pali erba kollegi u mbagħad wieħed mill-Parlament Ewropew. Nissuġġerixxi li nibdew Ser ngħidilkom ismijiet tal-ewwel erba' kelliema illi ser ikunu persuni li kollum kariga uffiċjali l-Speaker tal-Parlament, per eżempju, se nibdew bl-Speaker parlament Grek, un baċaħat mill-Parlament Franċiż, ċaħat mill-Bundestag, baċaħat mill-Parlament Ewropew. Jekk għanna xaħat li jishtiq intervjeni, sissa ħadd mill-Parlament Ewropew ma talab biex jitkellem. jina nemmen illi Din hija xi ħaġa sabiex jagħtu iktar ħin lill-mistiedna tagħna sabiex jitkellmu. Ejjew nimxu hekk. Sibtu xi cards fuq is-siġġu tagħkom sabiex tkunu tistgħu tollhom ħalli titkellmu dawn jinġabru u jinġibu hawnhekk skont min jolli il-kard l-ewwel. Ser nagħmel l-ewwel round, ser immexxi l-ewwel round, imbagħad. mbagħad Ir-rounds l-oħra ser imissjum il-kollega tiegħi is-sur ma jmeraki se inti taqbel. Grazzi tassew, napprezza. Ser nifqu nitkellmu minn fuq il-podium hawnhekk jiena tantx impopolari fil-Parlament Ewropew għaliex għandi ħabta naqta l-mikrofonu tal-kelliema jekk jaqbżu il-ħin allokata li jum sakemm jiena qed immexxi se nipprova nżommilkom il-ħin. Is-sur Maj Marakis apparentament huwa aktar radikali minni. L-ewwel kellim il-Viċi Speaker tal-Parlament Grik is-sur Tragakis se jogħġbu. Θα ήθελα να ασχοληθώ με την τραπεζική ένωση, κυρίες nitkellem fuq l-Unjoni Bankari senjuri jekk għana niftakru sow fil-krizi li bdiet fil-2008 din kienet bdiet bħala kriżi finanzjarja. Umbat din daħlet un firxet f'kull settur tal-ekonomija għalek din eh, l-Unjoni trid tibda fuq qafas ġdid l-Unjoni Bankarja Ewropea għandha tikkontribwixxi b'mod effettiv biex ikun hemm iktar ninkomplu nafdaw aħjar fis-swieq il-mekkanizmu ta' supervizjoni unika u koll huwa importanti. Aħna sen verament naħdmu bla qiegħda biex naslu għal dan il-mekkanizmu pan dan is-semestru. U jekk il-karta li inti qed tipproponi fir-rapport tiegħek irridu minn klim naddu għal-fatt mill-aktar fis. Aħna mill-esperjenza naraw xinu ma riski gbar. Il-fatt li l-EMU kif taffetwa l-settur bankarju. Aħna anki fċipru il-problemi ta' dejn kif ola ma smewit imħabba l-problemi tal-banek. U kienu il-banek stess umbat li ridu jamlu tajjeb biex mhux dejjem iċ-ċittadin ibati, hemm bżonn li jkollna sistema iktar effiċjenti IMU e iktar attiva biex ikun hemm konverġenza ekonomika aħjar il-fatt li jkun hemm iktar likwidità huwa fattur importanti għat kabbir. U dan ovvjament jaffettwa l-Unjoni Ewropea. U dan naħseb ukoll se jiġi diskuss fil-G20 tal-2014. Għax diġà intqali se jiddiskutu dan is-suġġett. Issa verament hemm bżonn nifukaw biex inkomplu għaddejn fit-triq tajba lejn aktar tkabbir. Ma ninsowx l-ambjent għal vantaġġ ta' ċittadini, grazzi. Vertreterin des Litauischen Signora Birute Bizajt, rappresentatrice tal-Parlament Litwan. Uh, honorable colleagues uh, of European and National Parliament. Kollegi l-Parlamenti Nazzjonali, Signori. Jina nishtiq nirringrazzja l-Parlament Grik, l-ewwel qabel kollox il-Parlament Ewropew tal laqa din it-tieni laqa din il-konferenza. Kif tafu il-laqa nawgurali ta' din il-konferenza saret f'Ottubru li għadda f'Vilnius. Matul konferenza f'Vilnius kien hemm deċiżjonijiet importanti dwar arranġamenti prattiċi tal-konferenza illi ittieħdu b'konsensus ġi maqbul illi l-konferenza tissemma l-konferenza interparlamentari għal gvernanza finanzjarja u ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Aħna b'konsensus qbilna wkoll sabiex n-niedu l-proċess ta' Vilnius dwar it-ħejja ta' draft aħħari ta' regoli u l-proċeduri. Illi għandu jiġi finalizzat dan l-abbozz din is-sena. Issa qegħdin naraw illi l-isem tal-konferenza imbidel u bekk ġie limitat il-kamp ta' applikazzjoni maħniex naraw ħin illi huwa previst fil-programm għad diskussjoni dwar l-abbozz ta' regoli ta' proċedura. Kontrarjament għal prassi normali tal-konferenza intergovernattiva l-organizzaturi ma prevedewx l-adozzjoni ta' xi dokument. Bil-konklużjonijiet, aħna perswazi illi din il-konferenza se ssir element importanti ser tagħti seta lil parlamenti nazzjonali sabiex ikollhom rwol aktar sinifikattiv fit-teħid ta' deċiżjonijiet fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji. Għalhekk aħna nħeġġu bisħieħ l-organizzaturi ta' din il-laqa u l-laqat ta' wara sabiex jibqaw impenjati fir rigward ta' deċiżjoni illi ħadna Vilnius. Grazzi. Kollega Kristof Karex membru tal-Assemblea Nazzjonali fi Franza. President, je voudrais. Grazzi ħafna, President, l net nixtieq jiena ovvjament insellem il co presidenza jiena il dak li qal il-President tal-Parlament Ewropew fuq il-bżonn tal-demokratizzazzjoni tal-proċess Ewropew jiena għattattenta ħafna liħ jiena għalek naħseb li irridu nkomplu nsaħħu r-rabtiet tagħna bejna ġifiri bejnina l-Parlamenti Nazzjonali u dak Ewropew. Unkomplu b'din it-tip ta' konferenza fuq l-artiklu 13. Jekk il-kompromess li diġa għadda dal-axħar fuq rridu nkomplu naħbu fuq l-Assemblea Nazzjonal se aħna fi Franza se nitkellmu fuq dan il-punt. E, aħna nixtiequ nkunu nafu x'inhi il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, anki d-deċiżjoni li tieħdu fit-trialogu, speċjalment fuq il-proċess ta' meta se tibda il-reżoluzzjoni. Jina naħseb li dan il-proċess għandu jkun taħt il-kontroll tal-Kummissjoni Ewropea issa fuq it-kabbir. Kemmtejn biex ngħid li l li se ċertu titjib. Zgur, għax is-sitwazzjoni qed tiżviluppa b'mod pożittiv, imma xorta se tibqa' sena kritika għax dan it-kabir li jibqa' fraġli ħafna rridu jemnu noqogħdu attenti għalih, rridu nkomplu nieħdu deċiżjonijiet tajbin speċjalment biex ikun hemm bilanċ bejn konsolidazzjoni u tkabbir. Il-Kummissjoni diġa evolvit fuq dawn il-kwistjonijiet u jien nixtieq li per eżempju fuq il-budget tkompli riflessjoni tagħha fuq dan. Jina naħseb li hemm bżonn tkompli taħseb fuq il-koordinament ta' linji ta' politika ta' natura ekonomika għax dawn irridu jkunu aħjar. Il-kordament irrid ikun aħjar bejn eh, il-pajjiżi differenti u hemm bżonn li anki f'termini ekonomiċi kif għal Sulvan Rompoy fuq livell Ewropew hemm bżonn nagħtu spinta l qudiem speċjalment nejnu dawk il-pajjiżi li għadhom taħt pressjoni ta' budget. Grazzi. Grazzi kellem il buntestak Kollegi. Permetu li nirringrazzja lil Martin Schulz u l-Sur Memarakis tal-li stednuna il-kol flimkiena unek ħalli nkun nistaw nejdu illi il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew għandhom jaħdmu bħala sħab, għandhom jerfgħu responsabilità konġunta Sa dak li għalna għawnek u għalfat illi aħna ma nix l-istess kompitu, għanna kompiti differenti. Irdu nsibu soluzzjoni għaqlija sabiex nużaw din il-kaxxa tal-odda illi ġi sviluppata f'dawn l-aħħar snin. U dan għanna nindirizzawh minn punt di vista tal-Parlament ħalli l-affarijiet isiru leġittimi sur Barroso, sur Van Rompuy, semmew bosta titjib li sar li sar f'dawn l-aħħar snin fuq livell Ewropew. Jiena zgur li dan sar ipoġġina f'għada aħjar sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw il-kriżi. Kien ikun aħjar kikum ma tħannix fi kriżi, Iżda jina nemmen illi dawn l-odot ikopru bosta setturi differenti f'termini ta' unjoni bankarja, u aħna qegħdin nittrattaw il-politika fiskali, politika ekonomika wkoll u għalhekk is-sur Schulz Xur sulċina nemmen il-kollega mill-Litwani għanda raġun. Jina qed naħseb dwar it-titlu tal-ewwel konferenza f'Vilnius. Politika ekonomika u fiskali aħna ma rridux sensiela sħiħa ta' formats tal-Parlament imma format wieħed ta' kooperazzjoni bej il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew, format wieħed u tajjeb. Illi jippermettilna illi aħna nwettqu dawn il-kompiti tagħna bl-aktar mod flessibbli u l-aktar mod integrat ħalli ma jkunniex għamlit differenti. Ġala darba dan kien kopert mill-ftejim lan tagħna irrid ikun dak illi nżidu l-isforzi tagħna nkomplu bil-kooperazzjoni. L-aħħar kumment, il-koordinazzjoni xi ħaġa tassew valida, tassew importanti. Din għandha tkun fil-qofol ta' kollox, tkabbir, impjigi, il-ħtieġa illi nkunu organizzati. Irridu nirranġaw dak li marżmerġ kif nistgħu nitalmu mill-izbalji jiena nemmen illi dan jinsab fil-qalba ta' din il-kooperazzjoni parlamentari. Grazzi. Il-Parlament Ewropew. Dobar dan sima, ewa jazzaħar. L-Onorevoli Maletic. l għal nofsan tajjeb il-kulħat jiena nishtiq nir-ingrazzjakom u nesprimi l appoċu u sodisfazzjon tiegħi. Aħna qegħdin organizzaw konferenzi pal dawn, għaliex huma f'dawn il-konferenzi illi aħna nkunu konxi bis-suċċess ta' semestru Ewropew. Biex ikonna suċċess ta' semestru Ewropew, aħna neħtieġu rieda nazzjonali, appoġġ nazzjonali semestru Ewropew jaqat li l-Istati membri u l-implementazzjoni ta' bosta riformi strutturali. Anke jekk l-istess soluzzjonijiet ma jistgħux jagħtu l-istess riżultat, qegħdin nitkellmu dwar ċirkostanzi differenti fi stati membri differenti, ma dana kollu. L-esperjenzi tagħna huma importanti immens u jagħtu valur miżjud importanti għas-semestru Ewropew fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Fih dan is-semestru Ewropew aħna għandna l-problema tal-livell baxx ħafna ta' implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet lill istati membri. U spiss nisimgħu kritika li dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma wis ġenerali fin-natura tagħhom. Għalhekk, huwa importanti li aħna flimkien nafsu fuq ir-rakkomandazzjonijiet dawn għandhom ikunu riżultat ta' sforz komuni konġunt ta' awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea u l-programmi nazzjonali għandhom l-ewwel jiġu diskussi fuq il-livell tal-Parlamenti Nazzjonali jiġu adottati fuq il-livell tal-Parlamenti Nazzjonali imbagħad jiġu diskussi aktar fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea. Il-Baġit Ewropew huwa wkoll importanti naturalment għad kabbir u importanti għal kompetitività tal-Unjoni kollha kemmi. Id-dokument strateġiku fejn il-prioritajiet u r-riformi jingħataw tifsira illi huma finanzjati mill-budget nazzjonali programmi nazzjonali ta' riforma għandhom jiġu adattati b'tali mod illi jkunu armonizzati ma' dokumenti strateġiċi għal finanzjament mill-politika ta' koeżjoni u tal-agrikoltura għalhekk huwa essenzjali li norbtu dawn id-dokumenti ħalli ikonna effett ta' sinerġija ta' dawn iż-żewġ dokumenti. Grazzi. Uh, iva, τον Rosati, president eh, tal-Komitat tal-Baġit tal-Pollakka. Wieħed mill-iktar elementi importanti huwa tal-Unjoni Bankarja Jiena nemmen li sar ħafna progress is-sena l-oħra iżda jiena nħoss illi il-proċess majna dan l-aħħar. Jiena nixtieq nappella l parteċipanti kollha ta' dan id-dibattitu importanti l-iktar membri tal-Parlamenti Nazzjonali sabiex jagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet nazzjonali tagħhom u r-rappreżentanti tagħhom. Ħalli jaġlu l-proċess. Nixtieq ngħajjem żewġ argumenti favur il-ħeffa tal-proċess kollu kemm l-ewwel nett argument ekonomiku. Iswiq swieq finanzjarji għadhom dominati mill-inċertezza ċirku vizzjuż, il-ħolqa vizzjuża bejn id-dejn sovran u il-dejn tal-banek għadu man eriċ totalment. Jina nemmen illi din xi ħaġa illi x-xekkel tkabbiru l-ħol inta postijiet ta' xogħol fl-Stati Membri l-iktar fil-pajjiżi tan-nofsinhar fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, aħna rridu namlu aktar sforz ħalli inwet lestu dan il-proġett. Argument ieħor, argument purament politiku, jiena nemmen illi issa aħna mixin lejn l-elezzjonijiet u s-probabli l-parlament il-ġdid li ser iffeċ wara l-elezzjonijiet mhux ser ikollu inizjattivi favur l-Ewropa, favur l-integrazzjoni, għalhekk irridu nieħdu l-ħin kollu sabiex naġlu il-proċess tagħna u inwetqu kemm jista' jkun il-proġett politiku tal-Unjoni Bankarja qabel it-tmiem ta' din il-leġislatura. Παρακαλώ τον κύριο Χάρισον από το Ηνωμένο Βασίλειο πρόεδρο. Issa. Insejjaħ Lord Harrison, Kumitat tal-Budgets fil-House of Lords, President Barroso, huwa jemmen il-flus allokati fiħdan l-SRM huwa biżejjed sabiex bank ma jfallix huwa jemmen illi huwa effiċenti illi jikonsulta 120 persuna matul tmiem il-ġimgħa sabiex isalva bank taħt l-SRM il-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni għaliex huwa qal illi aħna wis probabbli ser ikonna inħallu id-DGS l-iskema ta' garanziji ta' depositi illi Hermin Farron poju ta' dan nirringrazzjah jaħseb illi hemm bżonna, hemm bżonn illi inżommu DGS. Jista' jgħidilna x'tip ta' kompromess huwa jemmen li għandu jinkiseb sabiex niżguraw illi il-mekkanizmu uniku ta' Rizoluzzjoni jitwetta issa lil Hermin Van Rompuy illi kien twajja bizzejiet illi jagħti evidenza il-Kumitat tiegħi fil-House of Lords u l unjoni Bankarja jiena nara f'dak li għadu kemm qal is-Sur Rosati illi hemm ħtieġa illi aħna nħaffu dwar dawn il-kwistjonijiet illi aħna inwettqu l-Unjoni Bankarja inlestuha u nieħdu bis-serjetà is-swieq tal-flus. Lilek Sur Schulz fl net, inti forsi taf illi l-House of Lords qed twetta l-investigazzjoni tagħha mhux biss fil-ħidmiet ta' demokrazija tal-Parlament Ewropew u kif il-Parlament Ewropew jista' jimxi ħarir imma kif aħna il-Parlamenti Nazzjonali nistgħu nagħtu valur, inżidu l-valur ma dak li inti qed tagħmel sabiex niżguraw illi hawnhekk fi Brussell jew fi Strasburgu aħna ntejbu il-kontroll demokratiku ta' dak li qed isir imma anke flimkien ma' 28 belt kapitali oħra aħna rdu niżguraw illi jkun hemm kontroll xiera kontroll demokratiku tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον κύριο Βλαχά από τη Σλοβακία, πρόεδρο της Grazie. Issa, il-President tal-Kumitat Slovak għall affarijiet Ewropej. Grazzi. L-ewwel nett jiena nixtieq nisħaq il-persuni fi Slovakkja u fl-Ewropa iddejqu minn dawn il-konflitti istituzzjonali. L-Unjoni Ewropea mhijiex mifruda bejn 28 stat. Imma aħna maqsuma fit-tnejn il-foqra u s-sinjuri. Jien nixtieq nisħaq dwar dak li kienu qed jgħidu sur Schulz u sur Barroso, iva aħna ninsabu fl-istess dajsa. Iżda hemm xi persuni illi jinsabu fuq in-naħa ta' fuq tad-dajsa u hemm min jinsab fuq in-naħa fin-naħa t'isfel. Aħna rridu d-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea irridu nisħu dwar pożizzjoni tal-industrija. Li sur Barroso, hemm riskju illi flekim sejaħ mekkanizmu ta' rezoluzzjoni il-setat supranazzjonali ser kolom aktar setat mill-istat għalix dan huwa sogru li qed naraw illum. Il-mudell soċjali Ewropew m'għandux jitħalla fidejn il-globalizzazzjoni. Parakallu. Grazzi. Τώρα παρακαλώ τον κύριο Κιλκινέτα, Λευτή από το Βέλγιο, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'accueil. Bonne chance pour... Euh... Sal-Parlament Belġan. Grazzi. Nishtiqilkom ir-ris għal-presidenza ta'kom u għal-problemi li hemm fil-Greċja, nuqqas ta' budget bilanċat u l-kooperazzjoni fost l-Istati membri huma importanti imma hemm pressjoni kostanti fuq id-dimensjoni budgetarja illi tqajjem ċertu problemi għad-demokrazija u għatwaqif ta' proġett illi jati enfazi, jati għamla l-Unjoni Ewropea. Is-solidarjetà bdiet tonqos, miktar diżugwaljanzi, jien nixtieq insemmi xi punti li għandhom jitpoġġew fuq l-aġenda. Il-kojżjoni soċjali, il-kojżjoni fiskali fost l-istati membri, dan huwa l-ewwel punt. Għedin naraw dumping soċjali, dumping tat taxxa, kompetizzjoni fost l-istati, lebda reazzjoni, hemm ħafna marġni għal titjib. Hemmhekk it-tieni punt. Rizorsi budgetarji ġodda għandna nfittxuhom irridu niġġieldu il-tax havens, l-evażjoni fiskali. U għandna bżonn ta' FTT. It-tielet settur irridu ninvestu fl-ekonomija tada pitada, riċerka u l-iżvilupp, is-setturi ħodor kollha u s-settur bankarju. Ħafna kollegi diġa' semmew dan. Hemm tħassib kbir fir-rigward tal-kriżi li jmissu li nippruvaw nevitawa flok insewu il-ħsara u għandna bżonn ukoll ta' finanzjament għall-SMEs. Din il-konferenza għandha titratta dawn il-kwistjonijiet kollha fil-fema tiegħi. Anke il-Kommissjoni jekk għandha tagħmel. Hekk iridu nagħmlu sabiex niżguraw li l-ekonomija Ewropea ikolla prestazzjoni aħjar. Kunem aktar impjiegi għazzaza ħina ġejt mill-qut, mill-ċifri tal-Greċja, rdu niġildu l-faqar, rdu nindirizzaw il-ħtieġa ta' enerġija u kwistjonijiet ambientali li għanna qoddimna dan kollu għanna mpoġuħ fuq l-agenda tagħna. Dak kien li xtaqt ngħid, dak kollu li xtaqt ngħid. Grazzi ħafna sur Papa Dimulis, Viċi President tal-Komitat tal-Affarijiet Ewropew tal-Parlament tal-Greċja. Grazzi ħafna, eh, President. Żewġ minuti mhux biżejjed biex verament nagħti l-opinjoni. Jiena nixtieq ngħid li ma naqbilx ma l-edeja li noqogħdu nifirħu lil xuxin anki ġifiri wara l ismajna sur xulzi sul Barroso sul Van Rompuy għax l-ekonomija Ewropea mhux daqshekk tajba hija qar mill-ekonomija tal-Istati Uniti il-programmi ta' austerita għadhom għaddejjin ħafna pajjiżi qed isofru minn qatt u problemi kbar Għandi mistoqsijiet għal kummissjoni u għal kunsill Intom verament sodisfatti tal program li intom eh, sfurzajtu fuq il-Greċja li ġab ħafna riċessjoni, krizi umanitarja mħabba dal-qat, għaliex il-Fond Monetarju Internazzjonali tant għamiltu fiċ-ċentru tal-problemi tal-Ewropa, għaliex għattu tistennew erba snin biex taraw li trojka politika fil-Greċja m'għandix leġitimità fil-demokratika laqas kontroll demokratiku fil-Greċja. Għaliex sal-lum għadkom qegħdin itkaxkru saqajkom dejjem tgħidu dar boħra din il-problema ta' dejn tiġi trattata. Mhux qed nitkellmu biss fuq kwistjoni tal-Ewropa ma' dik tad-dinja kollha. X'se tagħmlu? fuq il-programmi ta' solidarieta għal dawk il-pajjiżi li eh, l-iktar mil-uta dawk li verament sofru ħafna danni matul din il-presidenza tas Sur Barroso tal-Komissjoni Ewropea ġifiri. Ġifiri, fej semmorru b'dan il-budget Ewropew? li huwa verament baxx meta għati qabbel mal eh, il PIB u il-problemi għadhom mana. Il-problemi nirdu naraw kif se nifacċawom, Grazzi ħafna. Is-Sur Barroso li għandu jitlaqna dal-waqt jista' forsi jirrispondi issa. Iva, mela le? Grazzi ta' sew tal-mistoqsijiet tal-kummenti li net. Dwar il-mekanizmu, jew dan il-proċess. Jina nemmen illi huwa ġust illi narfu kif għalet il-kollega mill-Litwanja u l-President tal-Bundestag l Ladem. Irridu narfu, l-affarijiet huma diffiċli għaliex il-kompitu mhuwiex l-istess lilkom, ikolli ngħid lilkom għaliex e kwistjoni tal-Parlament, Parlamenti Nazzjonali li jiddeċidu anke l-Parlament Ewropew ma' bazi tal-esperjenza tiegħi ta' dan is-semestru Ewropew minħabba rwol ċentrali tal-Kummissjoni f'dan is-semestru nixtieq ngħidilkom x'inhi l-fema tiegħi. Aħna irridu nintegraw l-affarijiet, irridu nissemplifikawhom. Għaliex ma namlux l-affarijiet faċli jekk aħna nimmultiplikaw l-iskemi jew inkella il linji ta' responsabilta' dejjem kunem sogru. Meta aħna naqdu flimkien mhux biss il-setting Ewropew bażiku, l-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill, Kunsill Ewropew. Ma 28 parlament differenti, f'xi każijiet aktar minn 28, għaliex xi stati membri mhux biss żewġ tikmamar imma l-istati federali għandhom parlamenti differenti. Għalek għanna sogru illi nikkumplikaw l-affarijiet. Huwa sogru kbir. U jiena mhux ħanqot ninħeba wara subajja, irridu nagħmlu l-affarijiet tal imot illi aħna inżidu it-trasparenza u r-responsabilità. U ma stirx xi mażġar Xaħġa ħaġa illi ħadd ma jifima fejn il-linji ta' responsabilità huma immultiplikati u ikonna xi ħaġa aktar ikkomplikata. Dan huwa tħassib tagħna il-koll illi wieħed ikun jista' jifhem il-mod ta' kif aħna fl-Ewropa nieħdu d-deċiżjonijiet. Il-Kummissjoni tittati rendi kont ta' jemila l-Parlament Ewropew din hija parti mid-Demokrazija Ewropea. Gvernijiet, gvernijiet nazzjonali huma irridu jagħtu rendi kont ta' jemilhom l parlamenti Nazzjonali, irridu tip ta' kooperazzjoni, livelli differenti Xi drabi aħna niddiskutu dan fi kwistjonijiet oħra, imma irridu mod illi fl-aħħar mill-aħħar jikseb dak li rridu, xi rridu aħna rridu l-appartenenza. L-appartenenza tal-gvernanza ekonomika fl-Ewropa fuq livell nazzjonali u livell Ewropew u mhux noħorġu b'xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa tikkomplika l-affarijiet. Dan huwa l-kumment illi xtaqt naddilkom. Imbagħad kien hemm żewġ kwistjonijiet bażiċi oħra li ġew diskussi u fejn is-semmejt jiena. U ġejt mitlu il nwieġeb. L-ewwel net dwar l-Unjoni Bankarja u dwar it-tieni eh, net dwar il-linja tal-politika ġenerali. Dwar l-Unjoni Bankarja se nwieġeb il-mistoqsija tal- membru onorevoli tal-House of Lords, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija ċara mmens. aħna minna proposta. Għamilna proposta. Proposta illi binna dwara dwar it-termini ta' responsabilta sabiex niddeċidu. Jiena personalment nemmen li dak li deċiż kien wis kumpless għal darboħra. Għalek it-weġiba li lek u lil dawk li eh, segwew il-kommenti tal assembli Nazjonal ta' Franza, ovvjament il-Kummissjoni kienet tippreferi illi tieħu deċiżjoni fuqt partikolari u mhux ikonna assembleja ta' ma nafx kemm il-supervizur jew regolatur differenti. Iżda ejjew nkunu ċari, ejjew nkunu onesti. Kien hemm xi gvernijiet, dan inkludi l-gvern tar-Renju Unit, illi kien l-wieħed li kellu l-aktar pożizzjoni qalila illi ma ridux illi l kummissjoni kollha rwol ċentrali, ma rridux jafu. Kenna deċiżjoni unanima għalhekk tal-Istati Membri kollha illi kienet tgħid u tiddeċiedi dwar dan it-test speċifiku. Deċiżjoni unanima, għalenija. Mhux il-Renju Unit jew il-Ġermanja, le, deċiżjoni unanima, l-gvernijiet kollha jinkludi l-gvern ta' Franza. Għalhekk, issa għandna problema politika qoddimna jekk il-Kunsill joħroġ din il-pożizzjoni unanima u l-Parlament ma jaqbilx ma din il-pożizzjoni unanima u jiena nħoss wara li konsultajt il-mexxejja tal-Parlament Ewropew u wara kuntat daqshekk sfiq mal-Parlament Ewropew, l-impressjoni tiegħi li ser jkun diffiċli immens jekk mhux impossibbli li nsibu ftejjem mal-Parlament Ewropew jekk ma jkunx hemm ċaqliq għal kompromess. Parir tiegħi lill-Parlament u lill-Kunsill huwa li aħna għandna naħdmu sabiex insibu dan il-kompromess għaliex jekk dan ma jsirx kif qal membru ieħor ta' din il-kamra għatem problemi fis-swieq. Ma nistawx nieħdu ovvju dan il-moment li għaddejjem minnu bħalissa. Dan jista' jqarraq bina u jista' jxekkel uħut mill-kisbiet jekk issa l-investituri u swieq jaraw wara ċertu ħin, wara ċertu żmien illi wara kollox m'għandniex din l-Unjoni Bankarja. L-appell tiegħi dan x'għamla ser ikollu dan il-kompromess ma nistax ngħidilkom bħalissa għaliex biex dan isir hemm bżonn ta' ħidma onesta miż-żewġ naħat il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew huma lesti li jaħdmu l-Kummissjoni, l-Kummissarju għalest li jagħti l-appoġġ u rridu naraw tkun il-linja bażika għal kompromess iżda ħallu il-bibin miftuħa miftuħin beraħ sabiex insibu dan il-ftejim għaliex inkella dan jista' jagħmel ħsara kbira. Dwar il-komment li inti għamilt dwar elementi oħra li għalu li jien ma semmejtom, pal per eżempju DGS, jiena ma semmejtix ovvjament għalix diġat noħdu ovvja bħala maqbula. Kienet proposta tal-Kommissjoni direttiva dwar il-garanziji ta' depositi kif ukoll id-direttiva għal rezoluzzjoni u ma proposti tal-Kommissjoni. Jiena nemmen illi kienet ħaġa tajba li l-Kunsill u l-Parlament qablu iżda ejjew inkomplu xamlu l-kmim bil-mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni. Dwar il-punt dwar il-politika ġenerali illi semma l-onorevoli membru minn Franza minn għalija jew il-punti l-oħra kollha iva. Naf li għandna l strateġija Ewropa 2020, il-tkabbir inklużiv, l-FTT, il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, Aħna minna proposta li għadha ma ġietx adottata mill-Kunsill. Lanqas taħt il-kooperazzjoni msaħħa. Dawn il-kwistjonijiet li aħna semmejna l-kohezjoni soċjali u nevitaw l-kim sejħ dumping soċjali, l-Kummissjoni resqet ftejim. dwar id-direttiva tal-ħaddima stazzjonati, posting of workers, u binna dwara, ejjew naħdmu ħalli l-gvernijiet jippruvaw jaġixxu ħalli nevitaw dan it-tip ta' dumping li jiena nemmen li huwa negattiv għall-Ewropa. L-aħħar mistoqsija li jagħmel l-onorvoli membri l onervoli membru mill-Parlament Grik. Mistoqs il-tweġiba tiegħi din, l-ewwel net. Dwar l-IMF ma kienx deċiżjoni tagħna. L-istati membri iddeċidew illi ikun hemm l-IMF preżenti fit trojka. Il-kwistjoni kienet aħna għandna nibqgħu naħdmu mal-IMF Iva jew le. Jekk le ma kien ser ikun hemm programmi għal pajjiż kienet kondizzjoni sine qua non għal dawn il-gvernijiet illi jkun hemm l-IMF. L-IMF għandu livell li ta' arfin fil-programmi ta' salvataġġ li ma kienx kwistjoni tal-proposta tal-Kommissjoni. Tista' tistaqsi din il-mistoqsija li l-gvernijiet, il-gvernijiet anke tal-Greċja, illi aċċettaw imma dak iż-żmien kien impossibbli illi jiċħduh. Issa dwar il-kwistjoni tal-programm. Nixtieq inkun onest magħkom. Jiena żgur fit ġus li kieku l-Greċja ma implementax il-programm illum kienet issibruha f'għada ħafna għar jiena perswas. Il-punt li xtaqt nagħmel liħbib Grigi tagħna huwa dan aħna nafu s-sagrifiċċji u l-problemi li l għaddeja minnhom il-Greċja. Iżda, jekk il-Greċja għal xi waqt ma kienieċ fiż-żona euro jew fl-Unjoni Ewropea kien ikollha tagħmel l-istess bejn wieħed u ieħor l-istess. Għaliex il-problema tal-Greċja ma kienieċ biss dik ta' dejn enormi imma problemi gwaj bil-banek imma wkoll problemi strutturali tal-kompetitività. Il-Greċja kienet vitma sa ċertu punt għaliex kienet l-unika pajjiż illi kellha dawn l-affarijiet kollha tiġru fl-istess ħin. L-affarijiet kienu differenti mill-Irlanda. U apparti dan il-gwaj kien hemm gwaj ieħor, gwaj politiku illi ħoloq inċertezza. U s-swieq kienu qegħdin jistennew lil Greċja illi titlaq. Dan ħoloq problema meta l-politiċi Grigi dew jgħidu il-Greċja għandha tħalli id żona euro. Dan laqat lil pajjiżi oħra li xil-persuni li l-in mill-Greċja bdew jgħidu li l-Greċja se tħalli iż-żona euro u ħoloq problemi li ma rajnihomx fl-Irlanda, l irlanda kien hemm aktar fiduċja Għalek, il-program fil-Greċja, għalix kien aktar diffiċli minn dak fil-Irlanda u fil-Portugal. Kien hemm ċertu fatturi, l-Greċja kienet esposta, kien hemm diffikultajiet interni, politiċi, kien hemm elezzjonijiet u kol taħdidiet dwar referendum u xi kumenti negattivi ġejjin minn barra l-Greċja li ma tantx taw daqatit. Għalhekk kien hemm livell oli ta' evażjoni tat-taxxa fil-Greċja, ħafna aktar qoli minn pajjiżi oħrajn, dan ħoloq problemi ta' fiduċja iżda aħna dejjem nistgħu noqogħdu niddiskutu naraw jekk il-programm kienx xi bilanċat bl-aħjar mod forsi le, imma jew inkunu onesti mill-informazzjoni li għandna dak iż-żmien it-ħassib tagħna kien illi aħna ridna namlu l-almutana sabiex il-Greċja ma tfallix għal kollox. Dan kien l inkwittana tagħna u għalhekk aħna ħad nazzjoni. Jiena nemmen illi anke kieku l-Greċja ma kienet fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona Ewro kien ikollha tieħu miżuri simili. Jiena kuntent illi issa l-Greċja għadha fiż-żona euro u nittamaw illi din is-sena l-Greċja tibda tirpilja għall-inqas ftit imma tirpilja. Dawn kienu l-punti li xtaqt nsemmi ma koprejċ il-punti kollha imma provajt ngħidilkom dak li jiena nħoss dwar dawn il-punti illi tqajmu. Grazzi tal-attenzjoni.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 niċċara xaħġa mill eh, punto di vista tal-Parlament Ewropew, issa għabbaħis erba xhur mill-elezzjonijiet ta' dan il-Parlament. U smajna li eh, għada fraġli il-fat li qegħdin immorru aħjar fl-Ewropa hemm bżonn li naħdmu aħjar u natu verament inlaħmu l-impen li ħadna l-impen li ħadet il-Komissjoni Ewropea u kol sabiex ikonna approċ aħjar ta' situazzjoni tal-budget. Dan irru namluħ minn ma niddiskriminaw, bekk nkunu kredibli ma' ċittadini tagħna rridu namlu dan għal ma' kull pajjiż membru tal-zona tal-Euro u anki pala membru tal-Unjoni Ewropea u mhux nipproponu biss kif qalet il-Kummissjoni Ewropea għal dawk il-pajjiżi li jistaw jagħmlu dan. Għalhekk jiena qed nitkellem bil-vuċi tal deputat eh, tal-Parlament Ewropew. Mhux biss imma wkoll hija l-perspettiva ta' kull deputat ta' kull pajjiż. Meta wieħed isem il-governanza naħseb fil-karattru intergovernamentali tagħha dan huwa ħaġa ovvju meta fil-bidu tal-kriżi ma kellna l-ebda mekkaniżmu kien hemm eh, biss l-aspett intergovernamentali dan dejjem jiġi problemi l-koeżjoni għax dan imur fid-direzzjoni tal-egoizmu ta' ċertu pajjiżi u jimmarġinalizza l-approċ komunitarju li ovvjament huwa l-uniku mezz li jizgura l-effettività u jipproteġi l-interess Ewropew fil-teħid ta' deċiżjonijiet. President, nala il-kommentijaj billi nejt, billi nitolbok, nitlob il-presidenza tal-Greċja biex din tejn il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew. biex verament minn flok l-intergovernamentali konna l-aspet komunitarju. Issa imis il-rappresentant tal-Parlament Taljan, il-Kumitat tal bagġet is-Sur Gerjeri. Κύριος Γκάς abdo το Ηνωμένο Βασίλειο, πρόεδρος της Επιτροπής Is-Sur Gergeri Fessinja. Yes. Uh, President Van Rompuy. Iva, President Van Rompuy, inti sħaqt illi il-krizi offritinna l-opportunità biex namlu ristrutturar għalil tal-governanza fl-Europa. U intat li tiħdu passi pozittivi imma għadhom ma ntemmux. Għadna l-ura ġifiri, naħseb li dan minnu anke jekk nikkonsidraw li il-ġustamenti li ġew implementati sissa li swaw ħafna flus f'ħafna stati membri differenti kien hemm bilanċar ġdid li beda jsef fl-Ewropa ma r-riżultat ta' dan l-aġġustament kien l-aktar dovut għall-aġġustament fil-pajjiżi li huma l-aktar midjuna li għandhom l-aktar diffiċitoli biex kienem hemm kollateral li beda jvarja f'dawn il-pajjiżi differenti, ecc. Jiġifieri il pis biex nkun hemm tnaqqis tal-isbilanċi fiż-żona euro kien l-aktar qed jaqa' fuq spallejn ta' dawk il-pajjiżi debituri li jinsabu fil-periferija tal-Europa għaliex dawk il-pajjiżi li għandhom is-surpluses, ġifir il-pajjiżi li għandhom il-kreditu kontribuxxew biss fil-marġini għal bilanċar minn ġdid tal-zona euro. Iġifri hemm simmetrija, u dan mhux effiċjenti f'termini ekonomiċi għaliex wassal għal parzjalità ta' deflazzjoni fl zona euro u anki kellu impatt fuq il-demanda interna fl-Europa. L-ura l-mistoqsija tiegħi jadin. din. X'taħseb li huwa bżonn news fil-ġejjeni qarib? fir-rigward il-odot ta' governanza ekonomika jew inkella f'termini ta' politika ekonomika Ewropea biex ikun hemm iktar aġġustament simetriku biex nappoġġaw kemm id-domanda domestika Ewropea li hija kruċjali biex ikun hemm aktar tkabbir kif ukoll biex tiffavorixxi l-aġġustament fil-pajjiżi fil-periferija imma li jiswa inqas flus mill-li sewa sissa. Jiġifieri għandna bżonn xi xorta ta' modifika qalila jew inkella għandna napplikaw l-affarijiet mod differenti għall-odod preżenti li għandna fir-rigward il-governanza. Grazzi uh, għirjo Grazie, ħafna. Issu il-President tal-Affarijiet Ewropej tal-Renju Unit. Well, thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Jena naħseb li ħasra li s-sur Barroso tala għal nistaqsih mistoqsija speċifika ħafna. Għanda xtaqsam għal blueprint li ġiet prodotta ftit xurilu li tajt li l-Parlament Ewropew huwa l-unika parlament fl-Unjoni Ewropea jiġifieri japplikanki għall-euro. Dan għajjem problema serja ħafna għaliex jintajt widen l-dak kollu li qed jgħid li qed jitkellem fil-panel, imma l-affarijiet mhux hekk jiġru fil-verità. Il-problema hija li t-trattati stess u l-metodi kif qed titfassal il-liġi fl-Ewropa tqajjem din il-kwistjoni. Min jigverna l-Ewropa? U anki l-kwistjoni tal-leġittimità demokratika li kowsek kienet edha tħares. Kienet tħares leja bir-reqqa u hija ta' punta tħassib fir-Renju Unit Jiena nixtieq ngħid ħarsu lejn il-starriċ Ewropej, lej dak tal-Eurobarometru, lej r riwexti u l-irvelli fil-mħabba l-qat fost iż-żaza u lejn id-deficit demokratiku. Il-fatti huma dawn, il-Parlamenti Nazzjonali jixtarru l-awtoritajiet tagħhom mill-elezzjonijiet ġenerali li huma l-bażi li fuq ambat il-Kunsill tal-Ministri japeraw. U r-realtà hija din li meta nisma' iktar appelli, per eżempju minn Vivian Redding, għal Stati Uniti tal-Europa, Unjoni Politika sħiħa. Il-nies fil-panel jaqblu ma' Vivian Redding? Din il-mistoqsija staqsejta l-Sur Barroso xi sena ilu, jew kważi. U għalhekk issa ninsabu f'sitwazzjoni fejn min qed jgħidilna ħaġa, imma mbagħad it-trattati jgħidu xi ħaġa oħra. Ħadd f'din il-Kamra jista' jemmen ġenwinament lill-Parlamenti Nazzjonali ta' bilħaq għandhom il-grad ta' leġittimità fir-rigward l-Unjoni Ewropea li tassew jistħoqilhom le m'għandhomx dan kollu u għalhekk it-trattat stess it-trattati eżistenti jeħtieġu jiġu reformati radikalment biex dan il-punt jintkiseb. Li nisma u nifhem il kumplessitajiet li qed jiġu deskritti, iżda jrid ikun hemm soluzzjoni għal dan kollu fl-interess ta' ċittadini tal-Ewropa. Għal daqstant fl-aħħar nixtieq nagħlaq b'dan il-punt aħna fil-fatti ħa naslu biex nażlu plus għaxanġ plus l mem xoż, jew inkella ħajkun hemm riforma radikali u nerġaw lura biex natu l-ċittadini fil-Parlamenti Nazzjonali u fil-kostituenzi tagħhom id-drittijiet biex ikollhom irridni fidejhom min jiggvernhom fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna. Is-Sur Van Rompuy, President Van Rompuy, biex ribatti. To intervened in this, uh, in this debate. Grazzi, grazzi għal dan id-dibattitu, Is-Sur Barroso deġa wieġeb għal bosta mill-mistoqsijiet li tqajmu fl-ewwel round ta' mistoqsijiet. Ippermetu li nagħmel xi rimarki u nagħti xi tweġibiet għal kelliema l-oħrajn. L-ewwel net hawnhekk qed insemmu l-Unjoni Monetarja u Ekonomika. Dak li għamilna fir rigward l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni Ekonomika u l-Unjoni Fiskali. Dan mhumiex miri fihom infushom, l-għana ħari li t-niprofaw namlu huwa li ikun hemm tkabbir ekonomiku u li nerġaw ikonna l-impigi u anki il-rendiment ekonomiku kien hemm iktar żmien meħtieġ u iktar sagrifiċċji mill-istennejna, imma dan huwa lan aħħari tal lazzjonijiet kollha tagħna. Jien ġej minn pajjiż u nixtieq ngħid anke dan lill-ħbieb tagħna mill-Greċja. Jien ġej minn pajjiż fejn fil-bidu ta' tmenijiet kellu d-dejn pubbliku ta' 15% tal-GDP. 15% ġifiri kbir daqs id-deficit tal-Greċja xi ftit snin ilu. U kena namlu tajjeb għal dan, għalix dak iż-żmien kena lodda ta' devalwazzjoni, imma dan ma wassalx biex ma neħdux għażliet verament mhux popolari biex nwaslu l-kompetittività mill-ġdid, biex nwaslu l-bilanċ fiskali u dan ksibnieh wara ħafna snin ta' sforzi. Jiġifieri bl-euro jew mingħajr l-euro rridu bilanċ mill-ġdid fl-ekonomiji tagħna ċertament meta kien hemm ġestjoni ħażina wara snin u f'ċertu pajjiżi għexieren ta' snin saħansitra, jiġifieri l-għana ħari tal-azzjonijiet tagħna kollha huwa li rreġgħu lura it-kabbir u waslu l L-istabbiltà mhix għan fih infusu, l istabbiltà huwa strument, l istabbiltà huwa għodda. Mill-ġdid, l-għan tal-politiki ekonomiċi tagħna huwa li ikonna tkabbir ekonomiku mill-ġdid u l impiegi Dik l-ewwel punt li staqt nagħmel. It-tieni punt li staqt nagħmel huwa dwar il-metodu komunitarju u l-metodu intergovernattiv. Ejn iddiskutu dan il-punt immejja ma nagħmlux dibattitu teoloġiku ta' dan kollu fl-istess ħin. Iżda fl-opinjoni tiegħi li qed nara huwa li l-ekkim sejjaħ metodu intergovernattiv li jintuża x'kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ħadu li ħal Konsill Ewropew, dan il-metodu intemm fiktar kompetenzi iktar setat lill-istituzzjonijiet komunitarji u l-President tal-Kummissjoni Ewropew Ewropea nesa jsemmi li qatt ma kellhom daqshekk setat, daqshekk kompetenzi biex verament ikollhom influenzi anke fil-budget fiskali anke qabel ma dan irrikorrow lill-Parlamenti Nazzjonali. Ġifiri dan bla preċedent. Issa għanna lodot biex nikkorreġu l-izbilanċi fiskali u l-izbilanċi ekonomiċi u nista' neqpa għaddejn semmi l-affarijiet anki l-Kummissjoni għet ikollha rwol importanti fil-mekkaniżmu ġdid ta' riżoluzzjoni tal-kriżi, jiġifieri r-riżultat ta' dan kollu huwa iktar kompetenzi għall istituzzjonijiet komunitarji. Jiġifieri l-metodu Nista' jkun metodu li forsi ma jaġobkomx, imma nista' anke nħares il-metodu, imma naħseb li dan jirrikjedi ħafna ħin u xek. Jiġifieri il-riżultat ħari huwa riżultat li aħna nistgħu niddefendu fir-rigward il-metodu komunitarju. Issa fuq il-politika ekonomika. Dan jeħtieġ dibattitu enormi ma jispiċċa qatt, imma ħaniprofa ngħid dan. U dan ngħidu anke lill kollega mill-Greċja. Jekk ikollok deficit pubbliku enormi, jekk ikollok ukoll deficit fir rigward il-kontijiet kurrenti tal-pagamenti tal fuq il-bilanċ tal-pagamenti mhux ta' 2-3% ma' 9-10% mhux matul sena ma' matul 5 snin 6 snin. L-unika soluzzjoni tkun din li tagħmel tajjeb għalih li terġa' jkollok bilanċ korrett. Mhux kommentat, dan huwa kompetu diffiċli, ibes, aħrax imma huwa wieħed minn dak li rridu nagħmlu. Ħafna pajjiżi għamlu hekk. Il-pajjiżi li kellhom surplus, li kellhom plus fuq il kontid tagħhom, għandhom dan għaliex matul il-kriżi għamlu il-riformi strutturali meħtieġa. Nistgħu nurikom iċ-ċifri li huma verament sorprendenti joqtuk iżda ikunx ikun il-każ huma ħadu il-miżuri meħtieġa fil-pront fil-waqt u dan ir-riżulta biex uħut minnhom ikollhom kontijiet kurrenti fil-bilanċ tal-pagamenti li jkollhom plus fuqhom, jkollhom surplus. Jiena naħseb li dawk li għandhom surpluses fir-rigward il-żona euro, fiħdan il-żona euro, xista jkollok anke surplus barra żona euro kif ukoll ġo fiha, irridu jagħmlu aktar u aktar sforzi biex jagħmlu tajjeb għal kontijiet kurrenti tagħhom. U hekk qed jagħmlu. Fuħut mill-pajjiżi qed jippruvaw jagħmlu bilanċ mill-ġdid ta' dan billi jżidu il-pagi minimi u rridu jkomplu wkoll bil-riformi strutturali pereżempju fis-settur ta' servizzi. U għalhekk mhux qed niċħad illi anke fil-pajjiżi li għandhom surplus hemm bżonn li jsiru xi sforzi, iżda nisħaq ukoll illi kemm qabel ma feġġet il-kriżi diġa kienu ħadu il-miżuri li oħrajn ma ħadux, sfortunatament. Iżda, fir-rigward il-domanda interna li s-saħħaħa tfisser aktar milli tratta il-konsolidazzjoni fiskali jew inkella li kollok zidit akbar ta' pagi imma hija kwistjoni ta' fiduċa Id-domanda interna qed terġa' lura meta jkollok il-fiduċa li terġa' lura u l-fiduċa ser terġa' lura meta jkollok iktar stabilta fiż-żona euro. Il-fiduċa terġa' lura meta s-swieq finanzjari u oħrajn jaraw bajnejhom li qed jistieħdu biżejjed sforzi. U nistantikom eżempi fuq eżempi ta' kif dawn id-differenzjali tal-interessi juru il-fiduċi li għandhom iswieq f'ċertu pajjiżi. U dawn naqsu b'mod drammatiku. Intikom l-eżempju fost l-oħrajn pjuttost mhux tas-soltu ta' pajjiżi stess li fċertu moment ta' żmien differenzjal ta' mal-Ġermanja ta' 350 punt kien dak iż-żmien issa niżlu għal 70 punt għaliex issa ħadu miżuri kienu għalbina li jieħdu il-mizuri strutturali u nataw premju. Dan nataw premju mis-swiq finanzjari minant il-konsumaturi li reġaw lura jamlu konsumi tagħhom bitkabbir u anke bl-impiegi. Iġifiri t-sottovalutawx dan l-element tal-fiduċa mhix marbuta biss mal-flussi ta' dħul imma anke marbuta mal-klima ġenerali tal-ekonomija. U dinija parti u koll ta' tweġiba. Iżda ta' bilħa il-konsolidazzjoni fiskali meta pajjiż ikun għamil isforzi meħtieġa jkun konformi ma' referenzi strutturali u l-Kummissjoni wera li jkun flessibli biżejjed meta jkunu għamlu l-isforzi meħtieġa jkun hemm aktar lok għal flessibilta' fir rigward il-miri fiskali nominali u hekk għamlet il kummissjoni jiġifieri ta' daqqatit ukoll fuq medda qasira ta' żmien tkabbir ekonomiku. Eżis kollegi, nalaq aħħar punt. Anke jekk u ser nelbu din il-krizi, forsi iktar paskajman meta konna t-nistennaw għalix il-krizi kien iktar għalila mill-li konna nasbu irridu naħdmu bħelitna kollha fuq il-tkabbir strutturali ekonomiku. Għalix ma nistawx ikonna mużdel soċjali sostenibli bitkabbir ekonomiku ta' struttura ta' 1-1.5% u 2%. Għanna bżon aktar. Għanna bżon aktar intenni u għalhekk riformi strutturali fil-swieq tal-prodotti tal-impjiegi u oħrajn u tant u tant importanti. Jekk aħna natu lok għal iktar flessibilità fuq il-miri fiskali, ikonna nużaw din il-flessibilità biex ikonna iktar riformi strutturali. U dan huwa il-messaġġ li xtaqt inwaslilkom. Grazzi ħafna għal rimarki li wassaltuli, sfortunatament ikolli inħallikom, iżda mill-ġdijt nishtiq nirringrazzjakom għal dawn l-interventi li kelli biex bekk il-kuxenza tagħna anke foqsma differenti tkun aktar imsaħħa. L-aħħar kelma nsejt nsemmi għax kelli mistoqsija fuq l-Unjoni Bankarja u għaliex importanti li konna kompromess issa mill-aktar fis. Jekk ma nsibux ftehim fuq riżoluzzjoni unika li hija importanti għall-Unjoni Bankarja, se nitilfu minn tal sena. U wara l-elezzjonijiet Ewropej, is-sitwazzjoni tista' tkun aktar polarizzata u tista' tkun aktar diffiċli li tilħaq ftehim. U għalhekk inħeġġeġ il-Presidenza Griega u naf li ser jagħmlu l-almu tagħhom u nħeġġeġ il-Parlament Ewropew u naf li hemm rida tajba minnħa tagħhom biex tinstab soluzzjoni, kompromess bil qabel it-tmim ta' dan il-mandat. Għaliex inkella ser nuru li l-istituzzjonijiet Ewropej ma jistgħux jaħdmu u jistaw jaħdmu fil-fatt u għalek eja ma noħolqux din l-inċertezza u nsibu ftejm għal dan l-element ewlieni tal-Unjoni Monetarja u Ekonomika tagħna. Sello na ευχαριστήσω τον πρόεδρο to. Jina nishtiq nirringrazzja il-President Van Rompuy, kollegi, Qed naraw li l-ħin għaddej ġmilu, diġa bizna sitta, nixtieq nirringrazzjakom kollha u nisimgħu is-sur Schulz biex għal konklużjonijiet nerġa' insemmi li lan tal-Presidenza tal-Greċja hija li verament insaħħu l-Unjoni Bankarja. Signuri, l-ewwel net nirringrazzjakom għall kummenti kollha tagħkom. Fil-qosor ħafna ħaġa fuq l-Unjoni Bankarja, il-Parlament Ewropew huwa lest li jasal għal kompromess, aħna lesti nimxu bil-nersqu lej kompromess, ħadd l-impressjoni wara dak li smajt illum li il il-Kunsil mhux se jerġa' lura mid-deċiżjoni tiegħu. U f'dan il-każ imblebda kompromess ma jista' jintlaħa aħna nistgħu nerġgħu naffiċinaw il-Kunsil imma d-deċiżjoni tal-aħħar eh, ECOFIN diċa tiħdet u ma tantx intlaqet tajba f'dan il-Parlament anki jekk aħna lesti li nerġgħu nitkellmu ma l-ECOFIN. Mela minn dak kollu li smajna dak il messaġġ għadda biss għanna biex naħdmu. U jekk eh, kulħadd jibqa' jwebbes rasu, mux naslu. Għalek jiena il-fat li Survan Rompoj reġa semma dan wara kollox huwa il-President tal-Kunsill Ewropew, ġifiri fil-kamp tiegħu l-affarijiet qegħdin. Mela tlet kummenti, Sur Papadimus Jina ma nafx eh, x'qed jitik l-impressjoni li hawnhekk qegħdin nagħdu żmien aħna. Jiena mhux l-ewwel darba li ġejt il-Greċja u naf li l-mexxej tal-partit tiegħek is-Sur aħna tliet darbiet innegozjajna miegħu biex naraw kif nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni fil-Greċja min-naħa tagħna u jiena pala għamil dan ix-xogħol kollu fil-xogħol tiegħi pala President tal-Parlament eh, Ewropew. Jiena ma għandix iż-żmien nixtaqt ngħidlek dan. Issa fuq il-Trojka il-kollegi tal-Parlament Ewropew se jerġgħu imorru Ateni fid-29 ta' Jannar u eh, s-sur Karas u s-sur Lajnok il-kollegi li semmejt se jkunu hemmhekk imma tista' tiltaqa' magħhom hawnhekk ukoll. Sur Cash, inti kotajtinna bil franċiż imma hemm għaw liħor li joħroġ mill-Gatto Pardo. Sowa, ta' Lampedusa ġifiri li kollox irid jinbidel biex eh, kollox jibqa l-istess, qed kwota mill-lider intom ma tridux tibdil, tridu li kollox jibqa l-istess. Imma wieħed irid jara eżattament xirridu li jibqa l-istess. Jekk irridu demokratija transnazzjonali, ġifiri xi ħaġa verament kisba kbira li rnexxila l-Ewropa ta' sal-Sadan, Nista' ngħid li għall-Parlament Ewropew l-idea ta' demokrazija transnazzjonali emanna lebda dubju fuqha. Wir werden jetzt weiter fort. Jiena naħseb li kintu tmorru kontra dan il-kunċett se taraw li aħna se nirreżistu. Issa morru għall-artiklu 13 fuq il-pat eh, fiskali, taxxa, Is-sur Karas, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew li qiegħed hawnhekk jistenna biex jieħu posti se jkompli hu il-konferenza. Nawguralkom u għalhekk bekk jiena nistanala l-ewwel sessjoni ta' ħidma tagħna. Grazzi.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 Ως πρώτος αντιπρόεδρος Jina pala vici speaker tal-Parlament ta' eh, l-Greċja u President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej, jina wkoll nixtieq nilqakom magħna għal din il-laqgħa tal-lum. Il-kollaborazzjoni parlamentari illum qed tara dimensjoni ġdida permezz ta' il-konferenza ta' di olja paltana bi prezenza tant kbir ta' deputati mill-Parlament Ewropew u anki dawk nazzjonali kooperazzjoni nisperaw li tkun waħda li tagħti riżultati tajbin u li tagħti vantaġġ l-Unjoni Ewropea mhux biss imma wkoll kull stat membru meta nitkellmu fuq il-governanza u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Wara li jiena partiċipajt f'konferenzi pal dawn u għandi ftit esperjenza, eh, l-ebdin permezz ta' din l-esperjenza nkunu nistgħu nerġaw nitkellmu fuq is-suġġett tar-regolamenti u anki il-roadmap. Aħna fi frar se naraw x'kienu l-proposti tal-proposti eh, tal-Presidenza tal-Litwanja u sa nofs Marzu se nipproponu l-emendi l-emendi tal-Parlamenti Nazzjonali. Umbat sa nofs April ħanipruvaw noħorġu bir-rapport għal dawk l-affarijiet li għadhom pendenti U nixtiequ li niddiskutu dwar dan qabel il-konferenza ta' Ruma għal dawk il-kwissjoniet eh, li għadhom problematiċi. Nixtiequ li qabel konferenza ta' Ruma niddiskutuhom fil-gruppi iż-żar. Issa, nerġgħu lura għal eh, din is-sessjoni. Hawnhekk nixtiequ nitkellmu dwar l-isbilanċi makroekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapporter se jkun is-sur Pier Carlo Padoan, il-deputat segretarju ġenerali u ekonomista prinċipali tal-OECD. Ovvjament, intom kolkom iċ-ċans li tamlu mistoqsijiet jew rimarki ta'kom wara, wara il-li jkun kellimna. Et jajdu li u kol li diġa hemm ħafna nies kollegi li jixtiequ jitkellmu. Ġifieri se nerġgħu nirrepeta dak li għamilna fis-sessjoni ta' qabel. se nagħtu żewġ minuti, possibilità ta' żewġ minuti għal kull kelliem. Se jkollna eh, erba eh, mill-Parlamenti Nazzjonali. Issa għanna il-kellima Grat. Kompli. Um, wara l-prezentazzjoni eh, tiegħi jiena nixtieq li nitkellmu ftit fuq l izbilanċi makroekonomiċi fl-Ewropa skont ukoll il-forecast, il-previżjoni tal-OECD li ħarġu xi xarej ilu hawnhekk qed naraw xi ħaġa li intom mitla tagħha raw ftit l-ekonomija it-kabbir qed eh, jerġa' jibda imma dan ivarja naraw l-ekonomiji emerġenti fuq il-xelluk u l-ekonomija avvanzati u anki fl-Ewropa dan qed jikber imma biftit qed naraw ġifiri brata imnaqsa ħafna, baxxa ħafna. Qed naraw il-problemi eh, speċifiċi tal-Ewropa ma problemi wkoll fuq livell eh, dinji. Fuq livell dinji il-problemi bil-tkabbir eh, biex dawn jerġu għal rati normali għax l-irkupru fid-żminijiet oħra kienu Eh, ħafna aħjar kien hemm inqas dannu għall-output u l-xogħol. Imma dawn il-drivers għat kabbir u ma dajfa. Għan semmi xiftit minnom. L-ewwel net l-investiment fiss huwa iktar dajjef anki ġifiri fuq medda twila jew medja ta' żmien. Il-kreditu u kol jiet imur lura specialment kreditu specifiku qed naraw li fl-Istati Uniti dan sejjer aħjar kif il ġappun wieħed jista' jgħid. U ovvjament intom kulħadd minn kollha tafu li li il-problema tal qat fl-Ewropa kif ini, kemm hija eh, problema kbira anki jekk il-rata tal-qat qed tinżel fl-Istati Uniti u jibqa' baxx ukoll fil-Ġappun. Mela, fuq is-suġġett tal-lum iċifiri l-isbilanċi makroekonomiċi tal-żona tal-Euro. Fuq dan nixtieq ngħid li hemm sbilanċi speċifiċi li għandhom x'jaqsmu ma' xulxin mill-kont eh, kurrenti u kif ukoll fil-Unjoni Monetarja kif jaħdmu l-credit markets fil-kompetittività u ukoll dawn l-izbilanċi jridu jiġu aġġustati minn punti di vista differenti ġifri makroekonomiku u anke strutturali. Jien fuq dan se niddiskuti l-lum. Hawnhekk araw ftit x'qed jiġri fiż-żona tal-Euro minn bidu in bdiet araw ftit l-isbilanċi tal-kont kurrenti li dejjem komplow jolow fil-zona tal-euro. Dawn leħqu sa ftit ta' zminilu kienu qed jolow u għalek jirriflettu żmien eh, ta' ġustament verament diffiċli imma għaliex dawn l-izbilanċi żviluppaw. Hemm numru ta' raġunijiet qabel il-kriżi kif forsi intom tiftakru il-periferija tal-Euro area kienet qed tikber brata ikbar miċ-ċentru taż-żona tal-Euro u issa bil-maqlub. Dan kien jirrifletti xejra ta' tkabbir mhux sostenibbli li kienet konsegwenza tal-sbilanċi fil-kompetitività u anki kien riżultat ta' zbilanċi ċimħabba l-akkollokazzjoni ta' kreditu fil-zona tal-euro. Għax dan kien qed imur iktar, il-flus kien għetimur imorru lej il-periferija u il-mekanizmu ta' tkabbir ma kienx sostenibli. U għalhekk meta qed nitkellmu fuq l kompetitivita u l-iżbilanċ ma nistgħux nisseparaw miżuri strutturali fil-suq tax-xogħol u kif konna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-Unjoni Bankarja. Dan kollu u koll imur allarm ħabba il-movimenti fis-swieq dan kollu ntom tafuħ għal ħafna żmien is-swieq ishom kienu riqdin, ma kienx hemm risk assessment anki ħafna eh, żmien wara li daħlet il-euro. mbagħad wara l-2009 minn dukna mill-kriżi il-risk marking tela u l-spreads bdow jinfetħu u dan l-aħħar biss reġgħu bdow niżlin. Iġifieri hemm evalwar tal-suq li wkoll li jrid jiġi korreġut. L-spreads fil-swieq tal-bonds sovrani joħroġ minn joħroġ minn differenzi eh, tal-swieq tal-kreditu il-fragmentazzjoni ġifiri li għanna l-paradoss ta' munita eh, wahda ġifiri il-maswi huma eh, fragmentati ġifiri politika wahdanija monetarji eh, ma jimirħux b'mod l-istess u dan ovvjament kemm rebalancing u għat kabbir u għazin Il-fragmentazzjoni hemm bżonn insawwa b'mod finanzarju eh, permezz tal-Unjoni Bankarja pereżempju, imma hemm bżonn li jsir ħafna xogħol fil-qassam eh, strutturali. Araw ftit din il-graf aħna nużawa fil-OECD biex naraw il-progress fil-riformi strutturali. Araw fil-zona tal-Euro, specialment fil-pajizi tal-Euro, ħafna progress ġi reġistrat li imur em, li l-in iktar mill-medja tal-OECD, ġifri ħafna xogħol diġa sar ħafna xogħol sar fil-suq tal-prodotti u tax-xogħol. Qed ngħid dan kollu għax problema li toħroġ bil-proċess tal-aġġustament huwa li fil-żona fil tal-Euro fil-riformi tal-suq tax-xogħol ħafna ħsar, imma fis-suq tal-prodotti rridu nkomplu bil-kompetittività sabiex il-benefiċċju jiġi tradott ukoll f'kompetittività. dan qed jibda jiġi rifles fl-aġġustament li qed issir Araw ftit it-titjib tal-kontijiet kurrenti fil-periferija qed juru li ħafna mill-aġġustament huwa l-konsekwenza tal-inqas domanda u tal-esportazzjonijiet imma l-aġġustament qed jiġi wkoll imħabba raġunijiet aħjar. Iġifiri, il-fat li għanna kompetitivita aħjar u anki l-performance tal-esportazzjoni. Imma dan mhuwiex simmetriku hemm ħafna aġġustament f'pajjiżi li għandhom deficit imma ma tantx hemm aġġustament f'dawk dawk il-pajjiżi fejn għandhom surplus. U għalhekk il-konkurrenti tal-żona tal-Euro kollha kemmi qed naraw li għandu surplus, għandu zieda. Dan se jagħmel pressjoni fuq il-euro u għalhekk se jżid dawk li ngħidulhom deflationary impulses fuq il-euro u dan iġib miegħu zbilanċ aggregat u mhux li li mhux speċifiku għal pajjiż u li għandna nindirizzaw. Fl-aħħar eh, problema li għandi f'moħħi dejjem et naraw aħbar tajba li tkabbir qed jerġa' jieħu spinta l qudiem specialment fil-periferija mħabba dan il-mekkaniżmu għat tkabbir. Imma l-problema rridu naraw kemm se jkunu sostenibbli dawn il-miżuri ta' tkabbir. L-Ewropa għandha bżonn iktar tkabbir, iktar tkabbir sostenibbli biex verament niġġieldu l qatfost fost iż żazax Dan se jibda meta jkun hemm biss iktar investiment sabiex il-profitti mill-esportimenti jkun jista' jiġi tradot fuq investiment fuq medda twila iktar ta' żmien. Iġifiri hemm bżonn ambjent eh, makroekonomiku iktar pożittiv. Ħani qafaw sur President u se niġi ħdejkom issa. Εμείς σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η κυρία Alena Γκαϊντοσκόβα, πρώτη αντιπρόεδρος της Γερουσίας της Εχικής Δημοκρατίας. Republika, membru ta' Senat Republika Ċeka. Dobrý, dobrý den, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já budu trošičku... Lejla tajba, prezident, signori, kolegy. Forsi il-kommenti tiegħi ser ikunu aktar ġenerali. ma kellix opportunità illi nitkellem fis sessjoni ta' qabel, forsi kienu jkunu aktar adattati għas sessjoni ta' qabel. Għandi tlet kummenti. Normalment, nishtiq nirringrazzja l-Parlament Ewropew u l-Presidenza tal-Greċja tal-li organizzaw din il-konferenza interparlamentari. Id-dialogu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq l-level Ewropew huwa ewlien il-politika tal-Unjoni Ewropea mhux ser tirnexxi jekk ma tkunx maqsuma jekk ma tiġix implementata bl-aħjar mod fuq livell nazzjonali u dan ma jistax jitwettaq mingħajr il-sem tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi tassew għal din il-laqa. Jien nixtieq ngħid illi wara elezzjonijiet bikrija fir-Repubblika Ċeka gvern pro-Ewropew Demokratiku qed jitwielet u għalhekk ir-Repubblika Ċeka se tkun interessata sabiex tissieħeb fil-patt fiskali u tinvolvi ruħa aktar f'integrazzjoni Ewropea. Iżda biswit ir-regoli tal-Unjoni Bankarja u l-Patt fiskali il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandhom jagħtu aktar attenzjoni lid-dimensjoni soċjali, l-opportunitajiet indaqs u l-standards tal-modell soċjali Ewropej għaliex dawn huma parti integrali mill-kompetittività tal-Unjoni. Dawn mhumiex xkiel għal kompetittività tagħna. Ovvjament huwa importanti li nirregolamentaw il-banek neħtieġu regoli ta' politika fiskali sabiex ikonna finanzi pubbliċi fis-sot. Iżda iċ-ċittadini jridu jkunu jafu illi dawn mhumiex għanijiet fihom infushom lan ta' dawn il-miżuri, l-għanijiet ta' dawn il-miżuri ma li tejbu il-ħajja, il-kwalità tal-persuni fir-rigward tal-dimensjoni soċjali tal-Ewropa dan għandu jibqa' fuq l-aġenda Ewropea u b'xorta ħażina jidher li dan il-punt huwa nieqes. Grazzi ħafna, nirringrazzjawk. Is-sur Rixaħjan. Mis-Senat ta' Franza, il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi. Grazzi Sur President, għandi tlet kummenti. L-ewwel kumment il-kuntest li fih qegħdin naħdmu aħna irridu naraw eżattament x'inhu lan ta' dawn il-laqat interparlamentari tajjeb li aħna naqsmu l opinjoni tagħna bejnietna biex nifmu l-xuxin aħjar imma jekk aħna verament rridu intejbu il-kontroll demokratiku tal-parlamenti nazzjonali eh, dawk li għandu xaqsam mal-affarijiet eh, ekonomiċi hemm bżonn li naħdmu aħjar dan diġa semmejnija fil-bidu ta' din il-laqa mill-president tal-dak il-ħin u għalek għanet nistennu eh, bil-ħerqa il-proposti emurġenza dwar il-mod ta' kif se naħdmu u anki il-kompetenzi ta' din il-konferenza interparlamentari tagħna. It-tieni kumment fuq l-Unjoni Bankarja jiena l-ewwel ma l-ħaġ tkellimt, aħna ovvjament qegħdin nilqgħu il-progress li sar, progress ġmielu fuq il-sorveljanza tal-Unjoni Bankarja issa jibqa' żewġ problemi importanti li kollha aħna qegħdin f'moħħna kollha ir-riżoluzzjoni ġifieri il-problema ta' kif se jaħdem il-fond tar riżoluzzjoni u anki l-governanza il-kommenti saru biex noqgħod nirrepetihom imma nixtieq ngħid li jiena naqbel mal-kritika li saret mill-Parlament Ewropew. Naħseb li parlamenti nazzjonali oħra qed jaqblu wkoll hemm bżonn li navvanzaw, hemm bżonn kompromess imma jrid ikun ikun hemm kompromess tajjeb mhux wieħed kif ġipu leħaq leħaq hemm bżonn naraw li din iżer ir-riżoluzzjoni tkun verament progress issa fuq il-problema li qed niddiskutu bħalissa, ġifiri l-isbilanċi makroekonomiċi xtaqt biss nipproponi idea li qegħdin niddiskutu fi Franza fis-Senat. Ġifiri li ngħidu li ż-żona tal-euro intuwa il-kapaċità tagħha stess fuq il-budget li tkolla effett kontraċikliku, ġifiri pozittiva fi żmien ta' żviluppu tkabbir u bil-kontra li tippermetti li trazzan l-spejjes eh, meta jkun hemm li ta' kriżi. Ġifieri din hija proposta għal diskussjonijiet li tal-ġejjieni msoqgħod nifetta fuq għallum issa. Grazzi, grazzi ħafna. Issa immiss il-rappresentant tal-Bundestag. Yes, ja, vielen Dank, um, Herr Präsident. Um... Grazie, President. Forsi nista' ngħid diġa minn issa illi jiena mhux qed nesprimi il-fema tal-maġġoranza tal-Parlament Ġermaniż, imma il-fema tal-ikbar partit fl-oppozizjoni dilinke, ixxelluk. Għanna bosta dibattiti għaddejjin fil-Germania dwar il-krizi tal-euro u l-iktar dwar il-problema tal-isbilanċi makroekonomiċi. Dan rajnieħ mill-charts li rajna aktar qabel illi il-Germania għanda bilanċ pozittiv ta' kummerċ aktar minn 6% u dan jider bħala parti mill-problema responsabbli għal problemi fl-Ewropa. Iżda il-bilanċ pozittiv pożittiv ta' pajjiż wieħed huwa id-deficit ta' pajjiż ieħor. Jikorrispondi għad deficit ta' pajjiż ieħor. Mistoqsija li sur Padwanx miżuri qed jissuġġerixxi sabiex innaqsu dawn l-isbilanċi. Għaliex jiena nemmen id-dinja xi ħaġa tassew importanti u importanti immens illi aħna nkunu nistgħu narmonizzaw f'termini ġenerali l-affarijiet fiż-żona euro, iżda anke b'mod internazzjonali, b'mod globali. Dan għaliex aħna għandna zbilanċ dejjem jikber bejn iż-żona euro l bqija tad-dinja. It-tieni mistoqsija, kwistjoni li diġà semmejt. Inti tkellimt dwar il-kreditu frammentat. Is-setturi frammentati ta' kreditu, s-setturi monetarji, dan rajn jeħmel presentation tijak li jem differenzi serji rajna l iżviluppi bejn l-2000 u l-2008 f'ħafna stati membri u pajizi tal-Unjoni Ewropea. L-affarijiet kienu armonjużi fil-bidu imma mbagħad kollox ġi mifrut rajna situazzjoni fil-Greċja, per eżempju. Dan huwa t-tieni punt l-aktar importanti l sbilanċi nistgħu niksbu armonizzazzjoni fl-Ewropa hemmhekk biex nikkonkludi. Sur Gorija, il-kollega tijak. Jattendi l-Assemblea Parlamentari tal-Konsil tal-Europa u jina dan il-punt emmek diġa din il-kwissjoni ta' kooperazzjoni u żvilupp forsi fuq livell Ewropew dak li neħtieġu fil-ġejjieni huwa aktar żvilupp, aktar kooperazzjoni u mhux biss miżuri ta' austerità u kompetizzjoni il-ħin kollu. Grazzi. Issa, il sinjura Elizabeth Gigu, President tal-Assemblea Nazzjonali ta' Franza. Grazzi ħafna, Sur President, jiena se nitkellem fuq l-organizzazzjoni tal-konferenza interparlamentari kumment fuq il-governanza ta' zona tal-Euro li uh, sar progress fija uh, eh, tal axar xhur minħabba ċertu inizjattivi, speċjalment dik tal-Unjoni Bankarja, qed naraw li il-problemi it-taffow ċertu pajjiżi għadhom qed isofru mill-kriżi, imma issa qegħdin jaraw ukoll ir-riżultati tajbin tal-isforzi tagħha. Il-linji ta' eh, politika aggravaw id-deficit demokratika, eh, disċiplina, il-fatt li eh, dawn il-miżuri il-poplu ma tantx ħagost bihom jaħġa tajba lek li din konferenza tiltaqa imma aħna nixtiequ li verament eh, il wol tagħha jiġi apprezzat. L-ewwel net dan għandha tiltama ta' jkun hemm il-mument li iktar importanti ta' semestru sabiex ikun hemm iktar viżibilità. Issa jannar u ottubru ma tantx huma l-aħjar eh, xhur għax huma f'Marzu li jkun hemm iktar dibattitu U anki dan iż-żmien il-Kummissjoni tindirizza il eh, dawn il-punti qabel il-Kunsill Ewropew. Dan il-perjodu naraw li l-Parlamenti Nazzjonali jkunu jistgħu wkoll jagħti kontribut tagħhom kwantu għal budget. Għalhekk huwa eh, f'dan iż-żmien li naħseb li għandna nagħtu kontribut ġifri kemm fil-pajjiet għanna kif kol fuq livell Ewropew wieħed jista' jgħid ukoll li tiltaqa' f'Ottubru meta jkun hemm l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-Baġit Nazzjonali. Il-konferenza għandha ukoll tagħti konklużjonijiet, konklużjonijiet qawwija li verament ukoll ma jimxux mal-konsensus għaliex ma nimxux li maġġoranza kwalifikata kif jiġri fil-Kozak Ovvjament, hawnhekk wieħed irid jara kemm se jkun hemm nies, kemm se jkunu delegati, kemm imorru parteċipanti. Irridu naraw ukoll il-format ta' zona tal-Euro li jkun hemm kumitat, jinħaloq kumitat li jiddeċidi fuq il-governanza u anki l-istrumenti ta' stabilita. Bekk ikun hemm iktar kontroll parlamentari u wara l-elezzjonijiet tal- Parlament Ewropew fil-Parlament Ewropew ikun hemm kumitat speċjali apposta. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eliza Ferreira, il-Parlament Ewropew. Iva, grazzi. Sirx mistoqsijiet. L-ewwel waħda lill-kollegi tiegħi parlamenti Nazzjonali jiena tal-fema illi fl-Unjoni Bankarja rridu nagħmlu aktar progress Iżda, l-ebda progress lejn xi ħaġa li ma twassalx riżultati, irridu xi ħaġa li tagħmel sens, jiġifieri niggarantixxu ġestjoni jekk banki falli, trattament ugwali tal-banek jinsabu fejn jinsabu u il-kontribwenti ikunu l-aħħar għażla tagħna u jekk jista' jkun ma nivolvuhomx, din mhijiex il-pożizzjoni tal-Kunsill. Il-Kunsill għalhom nagħmlu l-oppost ta' dan, iżda xorta waħda huma għandhom unanimità fil-Kunsill għalhekk il-mistoqsija tiegħi intom fil-Parlamenti Nazzjonali. X'mekkaniżmi għandkom u x'qed tużaw sabiex trażnu il-pożizzjonijiet tal-Istati Membri tagħkom meta huma jmorru fil-Kunsill u jiddeċiedu dwar dan it-tieni mistoqsija tiegħi dwar element importanti li jintom semmejtu dwar dawn il-punti speċifiċi l-ewwel net huwa minnu illi l izbilanċi fil-kummerċ kibru matul it-ħaddim tal-euro kif rejtu intom iżda tista' forsi tajċa xi ħaġa iktar dwar ir-raġunijiet għaliex il-munita komuni, su intern, globalizzazzjoni, eh, jekk kellhom rwol, għaliex kellhom dan ir-rwol jew inkella u nuqqas ta' rieda jew kontroll ta' stati membri differenti u t-tini net għal-ġejjieni jekk inti taħsibx li aħna nistgħu nikkontrollaw dawn l-elementi u xuwa nieqes b'mod partikolari fiż-żona euro sabiex nagħmlu tajjeb għal stabilizzatur naturali u elementi oħra għal politika ekonomika antiċiklika u l-aħħar net xi trittejt meta issemmi riformi strutturali ħafna pajjiżi li għamlu aġġustamenti huma għamlu tnaqqis fi xjenza u teknoloġija u kull ħaġa oħra li se tettejnhom fil-produttività. X'inhuma ir-riformi strutturali? Grazzi. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το eħi u Filippo Sakinidis, għaddi Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Grazzi, il-Viċi President tal-Kumitat tal-Budget tal-Parlament tal-Greċja. Grazzi ħafna jiena nixtieq eh, nifraħ li l-Parlament Ewropew u l-Parlament tal-Greċja għall l-organizzazzjoni ta' din il-konferenza. Il-pajjiżi li qed jivolvu joħorġu minn program ta' ġustament, eh, ġustament strutturali, qed jiġu mitluba biex inaqsu id-deficit u d-dejn. Imma fl-istess ħin qegħdin ngħidulhom jridu jsiru iktar kompetittivi sabiex ittaffu l-iżbilanċi tal-kont eh, korrenti. Għall-ewwel darba fil-Greċja qed narraw li hemm nuqqas fl-inflazzjoni l-ewwel darba li qed naraw dan mill-tieni gwerra dinjija. Ovvjament dan mhux tajjeb għaddejn għandna surplus primarju imma dan ma tantx qed ibiddel il-problemi tad-dejn. Id-dejn qed imur għall-lar anki jekk qegħdin nimxu ma' politika tajba biex nevitaw dan kollu il-Greċja hemm bżonn li tgħaddi minn inflazzjoni li tkun ftit tinqas mill-istati membri l-oħra biex tejjeb il-kompetitività tagħha. Din mhux ħaġa faċli biex issir għax il-Bank Ċentrali Ewropew iżomm ir-rata ta' inflazzjoni sa wieħed fil-mija. Anki jekk din tista' tola sa tnejn fil-mija Dan ifisser li il-pajizi li għedin jamlu l-aġustament għandhom ikollhom rata ta' inflazzjoni li tkun ftit iktar minn dak li huwa ammess. Inti taqbel ma, ma dan? Aħna nirringrazzjawk nirnixtieq li kunem it-tweġiba din il-mistoqsija, grazzi for all these questions. Grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom kollha. Nittama li ħadtom fl-aħjar ordni forsi naqqa' xi punti flimkien l-ewwel nett. Nixtieq nibda bil-kwistjoni ta' zbilanċi fiż-żona euro u dak li jista' jitwettaq l-iktar fil-pajjiżi ta' surplus. Sabiex inrażnu dan l iżbilanċ fil-każ ta' pajjiżi b'surplus hemm soluzzjoni waħda illi hija fl-interess ta' żona ewra u l-pajjiż innifsu. Surplus fil-kontijiet kurrenti normalment jirrifletti nuqqas ta' investiment vizavi it-faddil. Dan huwa il-punt li jien għamilt fl-aħħar slajd tiegħi. Ir-rakkomandazzjoni illi dejjem tat l OECD dil-pajizi b'surplus fiż-żona euro fi bnadi oħra huwa li jagħtu spinta lill-investiment dan jista' jsir u minnu jibbenefika l-pajjiż l-ewwel qabel kollox permezz tal-liberalizzazzjoni tas-setturi tas-servizzi anke f'pajjiżi bħal Ġermanja fejn is-settur tal-manifattura huwa aktar huwa effiċjenti immens u kompetittiv fil-fema tagħna hemm setturi ta' għal titjib fil-produttività meta wieħed jilliberalizza s-servizzi u għalhekk jagħti spinta l-investiment dan inaqqas il-kontijiet kurrenti jagħti spinta lid domanda li tkabbir fil-Ġermanja u fi bnadi oħra u tkun sitwazzjoni fejn tkun waħda vantaġġuża għaż-żewġ naħat. Issa se nwieġeb għal mistoqsijiet fil-mod ta' kif ġew indirizzati. Il-frammentazzjoni tal-kreditu. Din hija kwistjoni li iva għandha tiġi indirizzata. Hemm bżonn ta' azzjoni, Minn bosta naħat l-ewwel net ir-rabta bejn il-balance sheets tal-banek u d-dejn sovran għandha tiddajjef jekk mhux meqruda l kollox jekk il-banek jibqa' jkollhom ħafna djun fil-balance sheets tagħhom u dan id-dejn ikun suġġett għal xoks ta' riskju, il-balance sheets tagħhom jibqgħu dajfa u għalhekk huma ma jkunux jistgħu iselfu daqshekk irridu neliminaw dan jew inkella niffaċilitawh u l-Unjoni Bankarja hija strumentali għal dan il-an. Aħna rridu ntejbu l-kompetittività wkoll fil-pajjiżi sabiex il-banek iselfu aktar lil kumpaniji kompetittivi. Fil-fema tiegħi hemm sinerġija, interazzjoni bejn il-progress l unjoni Bankarja, progress fil-riformi strutturali u l-aġġustament. Issa nixtieq nitkellem dwar għaliex dawn l-izbilanċi żviluppaw qabel il-kriżi l-kol tiftakru illi meta kien hemm diskussjoni fl-Ewropa dwar kif nistgħu nibnu l-Unjoni Monetarja. L-enfasi kien fuq żewġ aspetti: il-konverġenza tal-inflazzjoni u l-aġġustament fiskali u d-diskussjoni dwar l-izbilanċi fil-kontijiet kurrenti interni ma kienieċ teżisti. Il-kriżi u rietna illi dan mhuwiex il-każ. L-izbilanċi jiżviluppaw fl-Unjoni Monetarja u huma jiġġeneraw zbilanċi mhux sostenibbli minħabba il-preżenza ta' żewġ fatturi negattivi li jinsemmejtum fi slides tiegħi fil-qosor. L-ewwel nes f'xi pajjiżi il-kompetittività l-għada lura u dan il-fatt mux indirizzat, mhux indirizzat għaliex itkabbir xorta jibqaddej sa dan it-tant u dan rajni f'ħafna pajjiżi ta' periferija. Itkabbir jibqaddej għaliex hemm influss ta' kapitalu ta' kreditu li ġej minn pajjiżi ta', ta surplus. U għalhekk hemm dawn il-pajjiżi li huma involuti fil- Zvilup tal-izbilanċi fiż-żona euro. ċerdu nagħmlu biex dawn nevitaw fil-ġejjien, irridu neliminaw l-izbilanċi fil-kompetittività U t-tininet irridu sistema ta' kreditu illi tal-loka il-kreditu fl-aħjar postijiet, irridu nevitaw il-booms tal-kreditu dan huwa fenomenu illi għanna nindirizzaw fi żona euro u anke fi bnadi oħra. Hemm ħafna strumenti li nistgħu nużaw. Hemm miżuri makroprudenzjali illi jivverifikaw il-booms ta' self ta' kreditu li spiss huma assoċjati mal-żviluppi eċċessivi ta' swieq tal-proprjetà. Hemm strumenti oħra illi jista' jkollhom sistema ta' kreditu illi jaħdmu b'mod effettiv u jallokaw rizorsi fis-setturi u bekk ikunu sostenibli. Hemm problema ġenerali ta' allokazzjoni fiż-żona euro, problema li għandha tiġi indirizzata li jkun hemm żbilanċi aktar sostenibbli, mhux li neqirduhom l-iżbilanċi imma dawn l-iżbilanċi jkunu aktar sostenibbli. Itkabbir mbagħad inaqqas is-surplus ta' żona euro illi għandu impatt ta' deflazzjoni fiż-żona kollha skont jien din hija konsegwenza tal-politika ta' tkabbir u allokazzjoni aħjar tal-kreditu u l-mekkaniżmu ta' kreditu. Saqsejtuni xirrit infisser b'riformi strutturali l ewwel net, nixtieq infakkarkom ħaġa waħda li hija magħrufa. Ħafna mill-isforz u l-spejjeż ta' ġustamenti fil-periferija b'mod partikolari sissa kienu r-riżultat ta' konsolidazzjoni fiskali aktar minn riformi strutturali. B'riformi strutturali jiena għandi f'moħħi l-aġġustament tas suq ta' xogħol dan jidher fl-slides sabiex ikun hemm allokazzjoni aħjar tal-forza tax-xogħol, taħriġ aħjar tal-persuni li għandna narġgħu nagħtuhom abiltajiet u tranzizzjoni aħjar minn posta xogħol illi jintelef għal posta xogħol illi jinkiseb. Hemm bżonn ta' riformi sabiex ikun hemm benefiċċji eh, fi prezzijiet aħjar minħabba spiża nqas tax-xogħol u kompetittività aħjar dan mhux dejjem qed jiġri fil-pajjiżi periferiċi. U għalhekk il-programmi ta' riforma strutturali jridu jkunu komprensivi kopru kollox, irridu jibnu fuq il-benefiċċju tal ċertu setturi. Nixtieq inżid punt ieħor illi aħna nisiltuh mill-evidenza tagħna madwar id-dinja Riforma strutturali għanda impatt differenti skont l-istat ta' ċiklu. Jekk l-ekonomija tkun f'reċessjoni, il-benefiċċji ta' riformi strutturali ser jieħdu aktar żmien biex jitwetqu. Bl-istess situazzjoni fejn programm strutturali jitwettaq f'ekonomija li qed tikber irdu nirfinaw l-istat ta' ċiklu makroekonomiku mal-ħin illi fih jitwetqu ir-riformi strutturali l-aħħar punt nittama li maħallejt ħafna punti barra. Iva, jina naqbel 100%. Illi deflazzjoni tad dejn, deflazzjoni f'pajjiżi midjuna, hija problema tista' tkun kontraproduttiva. Idealment fiż-żona euro ikonna rata ta' inflazzjoni aktar għolja illi tkun konsistenta mal konsistenti mal-istabilità monetarja fiż-żona euro u għalhekk żviluppi pożittivi fil-prezzijiet anke f'dawk il-pajjiżi illi irridu jibbilinċaw mill-ġdid il-prezzijiet relattivi. Din hija kwistjoni ta' aritmetika sabiex nifmu li jekk il-prezzijiet jonqsu il-GDP nominali jonqos. U għalhekk sostenibilità tad-dejn isir aktar u mhux inqas diffiċli. Irridu nsibu dan il-bilanċ. Jina naqbel perfettament mal-punt li inti ta' għal boħra biex dan isir hemm bżonn ta' sferzi f'sorzi fuq il-livell ta' zona euro. Baktar dinamika fil-prezzijiet u sforzi fuq livell ta' pajjiżi baktar aġġustamenti ta' prezzijiet dan għandu jiġi koordinat għaliex kella biċċa biss minn din l-istrateġija weħida għar-rasa ma tistax taħdem. And now? Yes say thank you to him. Okay. Thank you, Mr. Wir hatten vereinbart, meine, do you have? Okay, please continue. Jek joġbok tista' tkompli. Nitlob skuża, imma nsejt nikkummenta dwar l-istabilizzaturi automatiċi. Fala prinċipju jiena nemmen illi hemm ħtieġa hemm lok fiż euro għal mekkaniżmu illi b'riżorsi foqra jippermetti sabiex iċ-ċiklu jimxi aktar ħarir. L-ewwel nett irdu naraw kif l-Unjoni tista' tiffinanzja dan il-pool ta' riżorsi komuni x'qed tipprefedi l-Unjoni Ewropea bħalissa m'iniex żgur li l-Baġit Ewropew jista' jagħtilok għal dan. It-tieni net x'inhu l-kriterji li għandna niddeċidu dwarhom sabiex nallokaw riżorsi minn dan il-fond komuni għal pajjiż fi bżonn. Hemm ħafna modi kif dan jista' jsir. Hemm problema teknika sa ċertu punt għaliex hemm riżorsi għal politika ta' suq ta' xol, taħriġ mill-ġdid, per eżempju stabilizzaturi automatiċi fost l-oħrajn, dan nistaw niddiskutuh, imma minħabba li m'għandix biżejjed ħin jiena ngħid illi jiena naqbel mal-prinċipju u l-Unjoni Monetarja tista' tibbenefika minn prinċipju minn mekkaniżmu skużawni bħal dan. Grazzi tassew. Issa aħna konna qbilna bejn il-Parlament Grek u l-Parlament Ewropew illi konna sena smu dan id-dibattitu. L-ewwel nofs il-kollega tiegħi jien nixtieq nirringrazzja issa nixtieq li nkomplu għandna sitt kelliema fuq il-lista u nibdew bil-kollega mill-Estonja. Għaw statut. Grazie. Kollegi, jiena Nishtiq najt fuq livell ġenerali għaliex rrit nitkellem fil-parti ta' qabel ta' diskussjoni propjament, iżda waċar li nikordinaw il-budgets tal-Unjoni Ewropea u biex ikun hemm il-passi sabiex intejbu il-servizzi tas settur finanzjarju diġa qed il-frott illum. L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li żomm il-pass tar-riformi għaliex bekk tkun qed tevita s-sogri tal-futur u l-iżbilanċi fil-futur. Madana kollu, meta nħarsu lejn il-futur, importanti wkoll li il-budget il-ġdejt tal-Unjoni Ewropea ikun iktar marbut mal leruq tal-problemi biex ikun hemm ir-riformi ħalli bekk l-ekonomija tqum fuq saqajha. Minkejja li f snin reċenti ksibna ħafna fir rigward il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi, il-proċess jeħtieġ li jitkompla sabiex bekk inkomplu nappoġġaw dawk ir-riformi li huma importanti għall-Unjoni Monetarja u Ekonomika, kif ukoll l-aspetti ewlenin tagħha. Strumenti tajbin ikunu pereżempju ir-riformi fit-trattati Dawn ikunu il-parti nieqsa li hemm fis-semestru Ewropew bħalissa u jkunu tajjeb mal-CSRs, il-rekomandazzjonijiet speċifiċi pajis pajis. Dawn jeħtieġu li jintrabtu ma' dawn l-istess trattati. Dawn it-trattati individwali sabiex jitwetqu r-reformi mal-istati membri għandu jkun fihom ukoll rendikont tal-proċeduri tal iżbilanċi makroekonomiċi. Il-kellim semma r-riformi kritiċi meħtieġa. Ovvjament is-suq tax-xogħol, il-liġi tax-xogħol, il-kompetittività, il liġi tax xogħol il kompetittività per eżempju meta nitkellmu dwar l-Estonja, neħtieġu nikkonċentraw aktar fuq il-produttività u fuq iż-żieda tal-produttività għaliex il produttività kif inhi bħalissa hija waħda baxxa. Fl-istess ħin irridu nżommu f'moħħna li s-sistema edukattiva tagħna trid tilqa l-ħtiġijiet tal-ekonomija tagħna. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid l-ekonomija Estona ħarġet tajjeb mill-kriżi pjuttost, iżda fil-bidu konna batejna mhux ftit. Dak li għena kienu l-riformi strutturali u anki il-settur finanzjarju stabilizzajnih pa minna riformi monetarji meħtieġa u jiena fiduċus li issa ser ikonna ideja ġdid biex, kif, biex naraw kif ħan il-politiki ekonomiċi tagħhom. Grazzi tal-attenzjoni. il-kollega mill-Parlament eh, mill-Olanda. Għad nitkellem fisem il-Partit Kristjan Demokratiku tal-Olanda. Kien ikun utli kieku kena eh, dokumenti ftit minn qabel biex nkun nistgħu insegwu dak li qed tgħid u kieku d-diskussjoni kienet tkun aktar strutturati, strutturata fl-opinjoni tiegħi. Nisieb mal-kollegi ta' qabli u nitlob li għandu jkun hemm kumatat żgħir li jitwaqqa fil-lejla biex verament niddiskutu dawn l-ġir tagħna bħal-assembleja kollha għaliex ħafna nies qed jitfgħu l-idejat l-emmulaw jixtiequ jiddiskutu jekk it trattati riformati jew inkella l-budget tal-Unjoni Ewropea jew taż-żona euro għandu jkun m'għandniex il-kuntest kull ma tnamlu qed nitkellmu kulħadd tar-rajħ u jekk ninġabru flimkien fid-delegazzjonijiet tagħna ikonna aktar sistema strutturata fil-futur kif immexxu dawn il-laqat. Għalhekk nistieden il-Parlament Ewropew u nitlob il-President biex jilqa' dan il-punt u nkun nista' nitkellem anke fuq livell bilaterali miegħu fuq dan il-punt. Fuq l-Unjoni Bankarja nifhem l-ġrajiet kollha biex nwaqfu inkisru dik ir-rabta li hemm bejn id-dejn sovran u il-sovereign stess. U għalhekk hemm bżonn li namlu fużjoni tal-banek anke fl-Unjoni Ewropea li xiek ikomplu sejrin hekk jekk il-banek il-kbar ikomplu jagħmlu fużjoni fija minn fusnhom forsi ifallu is-sistema budgetarja kollha li jkun hemm fih dan l-Unjoni Bankarja. Allura hemm xi mod li qed impoġġu garanziji li jkollna banek li jkunu kbar wis għal deposit li għaddejn bħalissa nixtieq nisma' l-fema tal-OECD fuq il banex infushom. X'inhi? Nissieħab ma' Sur u nistaqsi biex ikon aktar tarif dwar x'pożizzjoni kollha l-OECD biex tiżgura li dawk il-pajjiżi li għandhom surplus tal-kontijiet kurrenti bħall-Olanda u fl-istess ħin deficit eċessiv x'politiki qed tippruvaw tippreskrivu għal dawn it-tip ta' pajjiżi biex verament innaqsu il-bilanċ tal-kontijiet kurrenti. Grazzi. Excuse me, thank you, Miss. Skużani, grazzi. Issa is-sur Tsajċko Kiċine. He's not. Mux ija tawn, il-kollega, mela is-sur Xomper. Jekk joġbok. Grazzi, President. Ippermetti li l-ewwel net nirringrazzjak tal-li organizzajt din il-laqa, verament laqa fuqta. Nixtieq irressaq xi punti minna tiegħi. Minn dak li smajna mill-Kumitat Ekon, il-Kumitat Empl u l-Kumitat tal-Budget, jiena nixtieq li tinkludu fil-futur il-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju, il-Kumitat Kont, għaliex tafu li dejjem irid ikun hemm skrutinju mal-eżekuttiv imma jrid ikun hemm monitoraġġ għal kull parti tal-budget ukoll. F'dak li għandu x'jaqsam magħna, il-Parlament Ewropew irrid jara kif ħajadotta li jessem 700 biljun euro wara kollox għall-istati membri u dan qed jiġi indirizzat minn awditur sempliċi mem l-ebda skrutinju fuq il-livell politiku u għalhekk nixtieq niġbet l-attenzjoni lill-parlamentari eżis kollegi tiegħi li rrid ikun hemm tħassib fuq dan il- tidu tindirizzaw dan l-istrument ukoll mill-aktar fis Ma nafx kemm qed issegwi l-metodu komunitarju laqqas hija kwistjoni tal-metodu intergovernattiv għaliex qed naraw li għandha x'taqsama kumpanija li għandha l-kwartieri ġenerali tagħha fil-Lussemburgu. Ħasra li ma kienx hemm summit qed niltaqgħu hawnhekk taħt l-awspiċju tal-artiklu 13, imma taħt l-artiklu 12 għandu jkun hemm summit. Naħseb li daħ seħ l-aħħar darba f'Marzu ta' sena li għaddiet. Kien hemm ħafna kliem dwar il-demokrazija Ewropea. U lek nixtieq nkun naf kif il kapita statu tal-gvern applikaw il-dispożizzjonijiet ta' trattat li jippermettulhom jisu wkoll ir-riżultati tal-elezzjonijiet meta jħejju proposta għal ħatra tal-President tal-Kummissjoni Ewropea lill-Parlament Ewropew. Dan vitali għaliex il kapita ta' statu tal-gvernijiet m'għandhomx jitkellmu minn wara l-kwinti ikunu xikun tkun xi ir-rieda tal-votanti Ewropej. Importanti, qabel ma jħejju ma, ma naslu għall elezzjonijiet nkunu nafu kif il-kapit ta' Stati ta' statu ta' gvernijiet ħajħejju l-proposti tagħhom li ma prozzer jieħdu. Nixtieq nkun naf x'għandhom f'moħħhom il-kapit ta' stati u ta' gvernijiet. Kenna klawzola ta' revużjoni li ser tasal fl-2016 fil-dan il-qafas finanzjarju multijanwali li ser jasal sal-2020 u forsi konna aktar kentej minnaħa tal-kollega ser jiġri fil-futur. Iwieġbek eh, fil-futur jek trid imma mandax taqsam xejn mal-artiklu 13 tal-kumpat fiskali. Għadna fl-ewwel sessjoni tal-artiklu 13 palissa unkomplu fuq hekk. Is-Sur Paolo Coeli. Yes, I I agree about the... Uh, iva, naqbel dwar il-stampa ekonomika li ta' Sur Padon, il-fatt illi il żona euro wara żewġ fażijiet ta' recessjoni f'dawn l-aħħar ħames snin issa qed tirpiljaw ed lura l-irkupru anke jekk wieħed modest ta' wieħed fil-mija nafu li dan ma jissolvi l-problemi enormi li hemm fil istati membri. Però hemm viżjoni dominanti, ottimista, anki li kien hemm fis-sessjoni ta' qabel, li tajt li l-politiki li ġew adottati sissa ta' austerità fiskali plus riformi qed jaħdmu b'mod pożittiv. Għalhekk sabiex jiġu prodotti r riżultati mistennija biex ikun hemm kabbir ola, neħtieġu bħallek jiku iktar ħin u iktar applikazzjoni flessibbli fuq il-livell tal-istati membri jessina di għandi dubji seri dwar din it-tip ta' tbassir. Jekk tħarsu lejn il-futur, anke jekk nassumu illi l-austerità ser taffi dan bil-approċ flessibli iktar fi Brussel, naħseb dawn it-tip ta' ġustamenti musser isolvu il-problemi dejjem jikbru ta' zona euro, speċjalment fil-pajjiżi fil-periferija. Barra minn hekk, il-zvalutar intern li semmejt jiġifieri li tnaqqas l-prezzijiet u anke l-pagi f'ħafna pajjiżi ovvjament ħajwassal il-kompetitività u l-prestazzjoni tal-esportazzjoni tal-pajjiżi membri, imma ħajġiel il-żona membru, il-żona euro kollha kemmi jisa timxi lej mudell daqsxejn stramb Jekk naraw kif qed xejra l-Ewropa, issa ħniddependu fuq il-konsumaturi tajlandiżi, indjani, ċiniżi, eċetera. U għalhekk hija stampa pjuttost stramba, allura forsi jista' jkollna pjuttost beżat ħatana li jekk insegwu din it-tip ta' struttura ta' politika, mhux ser ikonna tkabbir aktar immanzi ħajkonna staġnar fil-futur. Issa din xejra li qed tiżviluppa dan l-aħħar Diġi ekonomiku mill-Kummissjoni Ewropea pubblikat rapport li kien juri li fl snin, fl snin li jmiss jekk ma jinbidel xejn l-Ewropa ser iżid il-GDP għal kurras madwar b'wieħed fil-mija u l-GDP għal kurras kull persuna fuq livell Ewropew ser jonqos meta mqabel mal-Istati Uniti u jmur lura l-1965 meta l-Ewropa dit tlaħħaq mal istati Uniti u tipprova tikseb xi tip ta' tkabbir. L-ideja tiegħi hija din, ċertament importanti li jkun hemm riformi strutturali, iva, imma nistgħu nirrikonoxxu li l-politika makroekonomika fuq il-livell ta' żona euro ta' bilħaq huwa l-istess mod importanti daqs ir-riformi strutturali, speċjalment il-politiki ta' suq mhumiex neutrali, u dan importanti għal domanda domestika jekk inqablu l-Ġappun u l-Istati Uniti llum għal żona euro, nistgħu nassumu li differenzi makroekonomiċi huma waħda mill-iktar raġunijiet importanti għala din iż-żona qed tisfaxxa f'ħafna partijiet differenti. U għalhekk nixtieq nkun naf taħseb dwar dan. Grazzi l-kellim li miss huwa Sur Francesco Cariello. Jekk jogħġbok. Grazzi President, kollegi, illum nixtieq nġbdilkom l-attenzjoni għat trattat fuq il-kumpat fiskali. Imma minn punt di vista legali nixtieq nitkellem. Tajjeb, ħanamlu pass lura u morru lura l-ewwel ta' jannar 1999 meta kien hemm il-munita wahdanija Ewropea, l-euro. F'dik id-data l-ewwel ta' jannar 1999 kien hemm fuq is-suq il-ħruġ ta' munita disciplinata skont studji li aħna nafu bihom. Ir-regolament 1466 tal-1997 li huwa kompletament differenti u ma jaqbilx ma' disciplina li kien hemm dakinhar fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea, ġifieri trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri ir-regolament 1466 huwa oppost huwa kontrappost għall-artiklu 104 c ta' trattat fil-paragrafu 2 u 3. Għal daqstant din hija l-konklużjoni li qed tasal għaliha qed jasal ex Ministru tat-Teżor tar-Repubblika Taljana tagħna, il-Professur Guarino. U l-opinjoni tiegħi fl-ebda pajjiż tal-Ewropa, speċjalment anke l-Parlament Ewropew jew l-Konsil tal-Ewropa, mar kontrija din l-stqarrija u għalhekk qed irressa hawnhekk qudiemkom illum u nixtieq li f'dawn it-tlettijiem minn tal-inqas din l-Assembleja tagħti risposta ċara u tonda lill-ċittadini Ewropej. Ir-Regolament 14-66 huwa l-istess jew le ma' Trattat tal-Unjoni Ewropea li dak iż-żmien fitħul fis-seħħ kien qed japplika fl-Ewropa. U din hija l-mistoqsija li aħna nixtiequ li tkun il-punta tluq tagħna għaliex ħanaqralkom dawk li huma skont il-professur Guarino il-differenza xini tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea u Regolament 1466. Mela, fil-abstract tiegħu li huwa disponibbli għal kulħadd hemm imsemmi ċaru tont il-rabta li ġiet introdotta mir regolament 1466 li prattikament naqqas il-kapacità ta' kull pajjiż u l-lok ta' manuvra ta' kull pajjiż. Jiġifieri fil-qosor din hija l-konklużjoni li qed jasal bih il-professur Guarino, imma naħseb li hemm bżonn li jkun hemm tweġiba minn ta' din l-assembleja din il-mistoqsija. Grazzi. Grazzi ħafna. Palissa għandi kellim wieħed biss fuq il-lista tiegħi. Is-sur Igor Pimenos mill-Latvija. Grazzi ħafna, President. Għandi mistoqsija partikolari l sur Padoan. Pajizi bata kritikament matul l-aħħar kriżi, palma jaf kulħadd. Il-kwalità tal ajxin tal-ħajja hija baxxa ħafna f'pajjiżi ħankompli nitkellem bil-Latvjan jekk tippermettu l-axaħjar jgħid il-kellim. Ikompli. Il-GDP f'pajjiżi huwa l-iktar baxx fl-Unjoni Ewropea forsi l-eċċezzjoni għal bulgarija u Rumanija biss. Iżda sabiex ikonna l-livell ta' ġid li hemm fil-bqija tal-Ewropa, l-Latvija seħdilha żmien ta' ġenerazzjoni sieħa biex ikonna GDP ta' 7 fil-mija nafu li dan kien frott xogħol ta' bosta snin. Iżda rajna li din ċifra 7% ta' tkabbir tista' żżid l-investiment biex ikun hemm anke fuq livell pubbliku privat biex fl-aħħar mill-aħħar minn 7% naslu 13% fil-mija ma nixtieq nistaqsi dan nistaw nistabilixxu il-livell ta' kreditu u ta' investiment li huwa meħtieġ biex jilħaq ma' domanda tal-kumpat fiskali jiena jidirli li d-dispożizzjonijiet ma jistawx jiġu mizmuma ma tistax tirrispetta l-kumpat fiskali u fl-istess ħin iżżid il-livelli ta' tajxin fil-pajjiżi membri daqs il-medja tal-Unjoni Ewropea. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Nick Josbrook. Grazzi. Grazzi ħafna. L-aħħar mistoqsija lis-Sur Padoan. Għaw xaħat tiħor jitkellem? Le, grazzi ħafna għal mistoqsijiet tagħkom issa iwieġeb is-Sur Padoan. Grazzi minn President. Ippermettu li nieħu mistoqsijiet skont kif ġew indirizzati fl-ordni. Mela, il-kwistjoni biex intejbu il-karti tal-bilanċ tal-banek hija kwistjoni li tirrekjedi ħafna ħin. Jekk tippermettu li ngħid ħaġa nafu l-koll illi s-sistema bankarja taż-żona euro tal-Unjoni Ewropea issa qed tibda għaddejja minn proċess komprensiv għal AQR, rieżami tal kollita tal-assi u anke mbagħad ngħaddu stress tests. Naħseb li din hija opportunità tad-deb biex nistabilixxu unjoni bankarja aktar prerogattiva jekk ninterpreta l-mistoqsija tiegħek. So, hija kwistjoni wkoll li l-istituzzjonijiet ikunu disponibli blaqwa mod possibbli ma kien saħħu s-sistema bankarja stess. Għaldaqstant nħares li dan il-proċess bħala proċess importanti ħafna u l-OECD tirrekmanda f'dan il-każ li l-AQR kif ukoll stress tests siru b'tali mod li jkunu rigorużi, trasparenti, ħalli bekk dan jevita kwalinkwa ehm, li fil-reputazzjoni bħalma kien hemm fi-stress tests f'pajjiżek viza vidak li ġara fl-Istati Uniti. fil rigward id-dilemma Olandiża biex insejħela hekk jek permettili, kif pajjiż b'surplus li jkun qed indirizza d-deficit fiskali indirizza din il-kwistjoni, hija dilemma li tista' solvija, iva jien naħseb li tista' solvija. U sa ċertu punt ir-rakkomandazzjoni li użajt għal-Ġermanja tista' tużalla l-għadda wkoll. L-idea mhux li tagħmel kura ta' surplus ta' kont kurrenti għall-espansjoni imma li tikkuraħ fuq livell ta' investiment domestiku iktar privat. Ġifri b'dak il-mod ikollok ambitu fl-ekonomija olandiża biex ittejjeb l-investiment fis-settur privat b'numru ta' miżuri. U bil-ħaq, dan jgħin biex jaġġustaw koll is-sitwazzjoni ta' budget għal tkabbir ola u ntrojtu ola. Il-professur ressa mistoqsija ewlenija Għanna nserħu aktar fuq konsolidazzjoni fiskali biss u riformi strutturali biss u ma namlu xejn fuq il-lat makroekonomiku, it-tweġiba tiegħi hija le, ċarru tont. U għed fir-rimarki tiegħi ta' qabel li l-impatt tal-riformi strutturali jkunu xikunu ikunu iktar dajfa jekk il-situazzjoni makroekonomika ġenerali tkun dajfa. Miġifri aħna rridu naraw ambjent makroekonomiku b'saħħtu b'demanda b'saħħita u fl-istess ħin ikun hemm riformi strutturali effettivi u aġġustamenti. Il-mistoqsija lek hija din: fejn nistgħu jkollna iktar demanda makroekonomika fis-sitwazzjoni kurrenti? U hawnhekk m'għandix il-bakketta maġika, iżda nixtieq li noqodu nsemmu il-rizorsi li huma l-iktar importanti, s-sorsi. Ovvjament il-domanda globali, diku l-iktar waħda importanti. U bxara tajba li li l-ekonomija emerġenti tikomplu jikbru biex bekk dan ikun hemm iktar xprun għal l-esportazzjoni barranija, imma nifhem li l-esportazzjoni barranija waħda mhix biżejjed. Ġifri dik waħda, imma mbagħad anke l-politika monetarja waħdanija tista' tagħmel ħafna u dan nista' ngħidu aktar konvint minn ta' qabel ma sentejlu per eżempju wara l-esperjenza ta' politika monetarja aggressiva fl-Istati Uniti u issa l-istess fil-Ġappun Tallimna mill-krizi li l-politika monetarja tista' tkun verament kreattiva u fuq medda twila jew medja ta' żmien tkun effettiva biex tixpruna il-konsum privat. Għalek forsi l-politika monetarja bħala pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tista' titgħallem aktar mill-esperjenzi li lil mill-Atlantiku u fl-Asja. Ma dabbux kollox. L-OECD rrekmandat f'numru ta' drabi li hemm lok għall-investimenti, programmi ta' investimenti fuq l livell tal-Unjoni Ewropea finanzjati minn strumenti bħal project bonds li jkunu jagħmlu tajja pal kwistjonijiet tal-provista u tad-domanda, imma naħseb li dan jista' iżid ma l-istrumenti ta' tkabbir, u mbagħad ukoll il-politika fiskali. X'nistgħu nagħmlu biha illum fil qada kurrenti? L-opinjoni tiegħi hija li nistgħu nagħmlu aktar fir-rigward żewġ affarijiet L-ewwel nett il-ħeffa li bija l-konsolidazzjoni fiskali timxi u nittamaw issa naraw proporzjoni ta' dejna l-GDP jibda jonqos. Imma nistgħu nagħmlu aktar ukoll fl amla tal-konsolidazzjoni fiskali aħna ġbarna bosta evidenza li tajdinna li għal ammont ta' introjtu l-kompożizzjoni ta' taxxi jista' jinbidel biex ikun aktar favur it-kabbir u aktar favur l-ekwitajiet. U l-istess nistgħu ngħidu għall-infieq pajjiż b'dinamika ta' nfiq eks jista' jkun tajjeb is-sitwazzjoni tiegħu bil-mod kif jonfoq il-flus. Jekk tiġbor dawn l-affarijiet kollha flimkien, tista' żżid dinamika importanti għad domanda fl-Ewropa fejn nikkonkludi b'dan bil-infakkar li t tkabbir potenzjali ilu jmajna għal dawn l-aħħar 10-15 sena jiġifieri biex ikollok iktar domanda importanti imma anke biex tagħmel tajjeb għall xkiel strutturali għal tkabbir fuq medda twila ta' żmien fl-Ewropa. Grazzi. Sinsejt mistoqsija waħda mistoqsija minn tal-Latvija. M'in ċert li fimtek 100% fil-mistoqsija, iżda il-mistoqsija tiegħek hija din Naħseb jekk tista' tagħmel rikonċiljazzjoni ma tkabbir fuq medda ta' żmien iva għal raġunijiet li semmejt u anke għal fatt illi jekk id-dinamika tad dejn titqies bħala mhux sostenibbli miswieq il-premium tar-riskju jola u dan ifisser li jkun hemm riżorsi enormi li jkunu jiġu allokati biex jagħmlu tajjeb għal dejn u dan jonqos mitkabbir. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für den Grazie, ħafna, Signori. Għandi xi żewġ konklużjonijiet x'namel. Apparti l-artiklu 13 biex ninforma lil kulħadd jekk norbot il-mistoqsija tal-kollega u anki ma dak li ntqal mill-President tal-Kunsilu xqalet ukoll kommissjoni, għandna proċedura ċara skont il-President tal-Kommissjoni għall-ewwel darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea il-familji politiċi kollha ikkommettaw ruhom li qabel l-elezzjonijiet Ewropej jippreżentaw anzi jinnominaw il-kandidati tagħhom għal President tal-Kummissjoni il-Social Democracy ġamlu dan. Il-Liberali hemm Olirejn u Gifer Hofstadt, il-grupp tal hodor se għedin jiproċedu għal voti permezz tal-internet. ċifri għedin jiddeċidu palissa eh, eh, bejn eh, xiftit kandidati. U fil-bidu ta' marzu f'Dublin se jiddeċidu. Issa, qabel l-elezzjonijiet il-kandidati se jkunu marufa ġifiri dejjem qed nitkellmu għal presidenza tal-Kummissjoni u U ovvjament il-persuna li tkun ġiet prezentata kiġibu l-maġġoranza eh, eh, s-siri. Issa, il-Kunsil jista' ukoll joħroġ u jgħid li il il-Parlament Ewropew jinnomina il-President il president tal kummissjoni nafu li l-ismijiet qegħdin isiru palissa ġifieri hemm rabta ċara bejn min jiġi nominat u min jirbaħ l-elezzjonijiet. Palissa issa kull kandidat għandu bżonn maġġoranza kwalifikata fil kunsil u maġġoranza fil-Parlament. Dawri għandhom bżonn dawn ir-riżultati jridu jaqblu bejnietom. Iġifieri. Zone Fisser li dan il-proċess jista' jitlob għal kompromessi wkoll. Kollox jiddependi naraw kif se jiżvolġu l-affarijiet. Imma l-elettorat għat ma kien format kif palissa bħalissa minn qabel, iġifiri, iġifiri l-Parlament u l konsil issa iridu jiksbu l-maġġoranza għal kandidat li jażlu. Għandu xej xaqsam għal konferenza dan, jgħid il-President. Punt ieħor biex nkunu ċari fuq xiex nitkellmu jina naf li f'din il-Kamra għaw divergenzi fl-opinjonijiet. Bżon li nerġu morru lura għas-sustanza tal-konferenza. Kif għal tajjeb is-sur Ġergakis kwantu għal proċedura li se tadotta din il-konferenza, il-mod ta' kif se tiżvolġi l-ħidma tagħha wara l-konferenza se nagħmlu proċess nużaw id-dokumenti, naraw l-emendi, se jkun hemm working group li se jara eh, janalizza dawn l-emendi. U ejja ma nqogħdux u fir-regolamenti u niddiskutu is-sustanza f'dawn il-jumej li ġejjin għax wara kollox il-qofol insibu fl-artiklu 13. Din il-konferenza hija ħafna iktar wisa, iktar wisa meta mqabla ma taqabila meta nqisu il-suġġetti għax l-artiklu 13 issa għandu rabta ma' semestru. U l-artiklu 13 joffri il-bazi il il il tal-konferenza ġifir meta nitkellmu fuq il-kumpat fiskali. Di miex konferenza tal-Kowsek. Anzi, kollox jibbażaruhu fuq l-artiklu 13. U anki fuq rezoluzzjoni ta' Nikosija. tajjeb li ikunem eh, bdil ta' edajat fuq il fiskal compact, fuq il-kumpat fiskali. Mux il-kas li niġu għawnek u niddiskutu dawn il-kwistjonijiet biss, għax biex affarijiet li jirrigwardaw komitat individuali <laughs> mhux bil-perspettiva ta' kif naħdmu fil-kowsek nistgħu naħdmu għaw għandek il-kumitat ikon, għandek tal-budget, tal-affarijiet soċjali, kulħadd ikun involut fuq dawn is-suġġetti. Ġifri mhux qed inkunu qegħdin involvu kumitat wieħed, anzi se jkunu involuti kumitati diversi. U ovvjament ma jistax ikun regoli għal dan kollu. Għax il-lead committees tal-Parlamenti Nazzjonali edinaw. U fil-Parlament Ewropo għanna il-kuntil ta' regi internal market, dik tal-kontroll tal-budget, dawn kollha jrid ikollhom l edja tagħhom. L-erba natu daqqatajn għal dan il-kumitati differenti u Għalhekk ma noqodux nitrattaw ma' kull kumitat differenti, imma laqajna tliet kumitati f'daqqa fl-aħħar mill-aħħar mhux il-Parlament Nazzjonali jew il-Parlament eh, Ewropew, kulħadd għandu rwol tiegħu. Aħna li nistgħu nagħmlu huwa li nibdlu l-idejat bejnietna, naqsmu l-opinjonijiet, nitalmu minn xulxin u dejjem inħallu dialogu għaddej. Ġifri jekk joġobkom, u ftit paċenzja magħna għax dan ix-xogħol għaddej, nu nitalmu minnu. u inkomplu in xogħol skont il-bżonn kif ikun meħtieġ nimxu il-ġimgħa diħla se nerġgħu nagħtu daqqatajn fuq ix-xogħol inkunu għamilna dil-ġimgħa naraw kif se nsibu il-mod biex intejbu l-kooperazzjoni verament sa fejn nistgħu naħslu imma dak li nkunu għamilna sempoġġuh kollu fi proċess wieħed sabiex fil-laqalim ta' Ruma ikonna l-affarijiet kollha miġbura anki dak li sar Vinjus. Naqdu kollu. Dak li rridu namlu wara din il-laqa il-konferenza tagħna llum. Hemm bżonn li wkoll inħarsu lej il-kontenut lej sustanza imma l-prinċipju fondamentali huwa għat nitkellmu fuq komitat eh, ta' teħid ta' deċiżjonijiet li mhuwiex non li mhuwiex non de facto. Meta wieħed iqisu kol maġġoranzi minoranzi, m'għadux noqogħdu nintilfun fet fuq dan għax inkella ninsow eżattament x'inhuma l-għanijiet prinċipali tagħna. Nirringrazzjakom għal kummenti, għal parteċipazzjoni tagħkom il-gruppi issa se jiltaqaw imorru u kol jiklu għada ah, nerġaw niltaqaw fid-disa u nofs. Nerġaw nibdow fuq ix-xogħol tal-Parlament eh, taħt it-Trojka. U għalhekk jiena nixtieqilkom il-lejla tajba nerġgħu niltaqgħu għada, grazzi.